friends, uh, members. Ħbieb, membri. Diġa tlifna 8 minuti missija illi għana fl-imkien mal-kommissarju signora Tyson li għana nilqaw mill-qalb. Għadilek il-kelma, Signora Tyson, unbat natu l-opportunità l-rapporter u shadow rapporters sabiex jagħmlu l-interventi tagħhom ta' żewġ minuti kull wieħed, però l-ewwel ngħaddi l-kelma lilek, Sinjura Tyson, grazzi ħafna, Sinjura President. Membri onorevoli, huwa ta' pjaċir li nkun hawnhekk magħkom fil-Kumitat Ampel u fil-Parlament Ewropew pas-soltu huwa ta' pjaċir li nista' nippreżentakom il-proposti għal reviżjoni dwar ir-regoli tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali bħalma tafu dan il-fajl huwa priorità eh, leġislattiva u dikjarazzjoni konġunta ta' tit istituzzjonijiet l ewwel net nixtieq nifraħ lir rapporter is-Sur Balas u nixtieq li u x-shadows u kol kemm intom ikolkom suċċess sabiex inkunu nistgħu nimxu qudiem radew minn fuq dan id-dossier importanti. Meta tistaqsi l-Ewropej x'inhu l-aktar dritt tal-album, normalment jgħidu li huwa id-dritt ta' moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea. il movement ħieles tal-persuni ma jkunx possibbli fil-prassi mingħajr ir-regoli tal-koordinazzjoni dwar is-sigurtà soċjali. Dawn ir-regoli jiggarantixxu li ċittadini ma jitilfux il-protezzjoni tas-sigurtà soċjali tagħhom meta jimxu lejn stat membru ieħor. Ovvjament, l-istati membri iżommu responsabilta sħiħa tagħhom għad-dissin u l-organizzazzjoni ta' sistemi ta' sigurta soċjali tagħhom dan huwa skont it-trattat palma tafu. Ir-regoli u regolamenti jiddeterminaw biss għallim sistema, taħt lim sistema hija ċittadin mobli. Ir-regoli jgħidu li ċittadini għandhom dejjem ikunu koperti minn sistema waħda u minn sistema waħda biss. Dan dan huwa l-prinċipju tal-uniċità. Meta jikontribwixxu dan ifisser fejn jistgħu jagħmlu l-claims tal-benefiċċju tagħhom. Dan mhumiex ġodda ilhom jeżistu mid-59 u ġew aġġornati regolarment. Għalfejn għandna bżonn ta' aġġornament issa. Irridu nikkonsidraw numru ta' sviluppi legali, ekonomiċi u tas soċjetà. Aħna nibnu fuq eh, suġġerimenti ta' esperti ta' istati membri dawk illi għandhom il-kompitu illi jimplementaw u jinterpretaw set komplikat ta' regoli taħt kummissjoni amministrativa. Hawnhekk hawn aġġornament f'erba' setturi l-ewwel il-benefiċċji tal-qatt aħna niproponu illi nipermettu il-dak li qed ifittxu xogħol illi imorru f'pajjiż ieħor u għal sitt xhur ikollhom il-benefiċċji tal-qatt. U sitt xhur u mhux tliet xhur bħalma huma issa għalfejn qed niproponi dan. Palissa għanna miljun persuna li qed fittex xogħol f'pajjiż ta' tal-Unjoni Ewropea li mhux dak tagħhom u n-numru huwa għala f'xi stati membri minn oħrajn. Hemm nuqqas taħiliet f'xi stati membri l-Unjoni Ewropea trid illi n-nies jiċċaqalqu sabiex ifittxu xogħol, però rridu kondizzjonijiet li huma ġusti għal kulħadd u ma jippermettux lil ħadd illi eh, jieħu vantaġġ mhux xieraq. Però tajjeb li jkun hemm benefiċċji mill-pajjiż fejn l-aħħar li ħadmu u u jistgħu jibqgħu jieħdu dal-benefiċċji f'pajjiż ġdid sa sitt xhur u mhux tlieta tliet xhur bħalma qedissa sabiex ikollhom ċans aħjar li jsibu xogħol ġdid fil-pajjiż ġdid. Dan mhux vantaġġ mixiera huma jkunu ikkontribwixxew għas-sistema fil-pajjiż fejn ikunu intitolati għal benefiċċji. U ovvjament dawn hemm numru ta' kundizzjonijiet il-persuna ġi tkun qiegħda kontra rida tagħha għalhekk hija ir-responsabilità tal-istati membri li jikontrollaw li dan huwa minnu. Il-persuna trid tirreġistra mal awtorità tal-impjigi fil-pajjiż il-ġdid trid timxi skont ir-regoli u dan din l-awtorità li toffri impjiegi trid tirrapporta kull ċertu żmien dwar sitwazzjoni. Għanna niproponu wkoll bidla għal ħaddiema tal-frontiera illi jgħixu f'pajjiż iżda jaħdmu f'pajjiż ieħor morru lura d-dar kull jum jew kull ġimgħa. l-istat fejn ikunu ħassu kontributi soċjali jrid iħallas il-benefiċċji ta' tagħhom fuq il-kundizzjoni illi ikunu ħadmu hemmhekk għal għall-inqas eh, sena. Dan u arranġament aktar ġust u aktar sempliċi mir regoli attwali. Issa fejn jidħlu benefiċċji tal-qata aħna nissuġġerixxu li n-nies il-persuna tkun ħadma tal-inqas għal tliet xhur f'dak l-istat membru qabel ma tkun tista' tistaqsi għal benefiċċji tal-qat. Iġifieri il-perjodi ta' xogħol fi stat il-membru ġdid u dak l-antik jinaqdu fl-imkien sabiex din il-persona tkun tista ikolla benefiċi tal-qat. Umbat hemm definizzjoni ġdida ta' benefiċċji ta' kura fuq termi ta' żmien twil u rridu niċċaraw kif dawn il-benefiċċji jiġu trattati f'sitwazzjoni transkonfinali u li imma benefiċċji iċ-ċittadini għandhom dritt tal meta jimxu għal pajjiż ieħor. It-tielet parti tkopri l-aċċess għal anzi ta' ċittadini inattivi ekonomikament għal benefiċi soċjali. Jina tkellem ta' ħafna ċittadini fl-istati membri u dawn għandhom dubju dwar kondizjonijiet fejn ċittadini mobli għandhom aċċess għal benefiċi ta' kura. U termin ta' żmien twil. Hemm nuqqas ta' bejn ir-regoli attwali Però ma nistgħux ninjaraw dawn iċ-ċittadini. Il-Unjoni Ewropea ma tistax titla il-battalja dwar l-opinjoni pubblika fejn jitlu ċittadini mobli rridu, om x'inhuma regoli u kif jiġu nforzati il-proposta tal-Kummissjoni għalhekk turi em, regoli li bbażati fuq sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja u jgħidu illi moviment li ma jfessirx aċċess liberu għal benefiċċji f'pajjiż ieħor, iċ-ċittadini jistgħu jkollhom aċċess għal benefiċi jekk ikollhom dritt legali għal residenza u iċ-ċittadin irid ikollu biżej sussistenza u jkopri ċertu kundizzjonijiet. Dan diġà huwa l-każ però l-proposta tagħna tagħmel dan il-prinċipju aktar espliċitu. Jittiċċara wkoll minn ikun affettwat. Hemm ċittadini inattivi ġifir in-nies illi ma jaħdmux u mhux qed ifittxu xogħol b'mod attiv. Ir-raba punt il-proposta tagħna tisħaq fuq il-koordinament għas sigurta soċjali fejn jitlu istazzjonament tal ħaddiema però ma tibdilx ir-regoli tas sigurta soċjali għal ħaddiema stazzjonati dawn se jibqgħu soġġetti għas sistemi tal-pajis tagħhom kif jekk ikunu stazzjonati għal inqas minn 24 xahar. Imbri tal-Parlament ipproponew proċeduri ċari għall awtoritajiet lokali sabiex jivverifikaw is-sitwazzjoni tal- ħaddima stazzjonati u jiġġuldu abbużi potenzjali proposti li huma bbażati fuq l-input ta' valur li aħna irċivejna mill grupp ta' ħidma ad hoc tal-Kummissjoni Amministrativa. Xi ħaġa li mhix qiegħda fil-proposta -prop, fil hija li il-Kummissjoni iddeċidiet illi ma tipproponix regoli fuq l-esportazzjoni ta' tfal u l-allowances. Kemm f'termin ta' impatt ekonomiku u pis regolatorju aħna rajna l-istati membri ma jappoġġawx bidla barra minn hekk aħna nemnu bisħieħ l-Unjoni Ewropea ma tistax tajt minnaħa illi persuni għandhom id-dritt għall-istess paga l-istess xogħol fl-istess post u fl-istess ħin tajt illi ħaddiema illi kontribwixxu bl-istess rata l-istess sistema ta' sigurtà soċjali jirċievu eh, livell differenti ta' benefiċċju u dan jiddependi minn fejn it-tfal tagħhom joqogħdu. Dan huwa din hija kwistjoni ta' e, ġustizzja u bilanċ illi hija fil-qalba tal-proġett Ewropew. il-kapijiet tal-istat u l-gvern innegozjaw ftejjim sabiex eh, jikorraġi xir-Renju Unit jibqa' fil- fil-Unjoni Ewropea, però dan kien kontra ix-xewqa ta' ħafna stati membri. Però kien hemm ukoll eh, klawżola oħra li però issa eh, ma tixtot għaliex ir-Renju Unit ser joħroġ wara kollox hemm il-Brexit. Però il-bidliet il ġadda se joffra aktar trasparenza, ċertezza legali ġustizja ġustizzja għal benefiċċju ta' ċittadini mobli, l-awtoritajiet pubbliċi, e, e, dawk li ħazu t-taxxa, se se niffaċilitaw ukoll il-movimenti resunatu aktar għodda sabiex nġildu il-użu ħażin kanna dialogu kostruttiv mal-Parlament Ewropew stati membri u partijiet interessati joħra fuq dawn il-kwistjonijiet illi semmejna fil-proposti u l-osservazzjonijiet tagħna jiena determinata li nagħmel da kollu nista sabiex niffaċilita progress ta' malar fuq dan il-fajl li bħalma qed fil-bidu huwa wieħed mill-prijoritajiet ta' tliet istituzzjonijiet tagħna għal-2017 jiena nesta li nkomplu bl-iskambji ta' opinjoni tagħna li natiħ li naħseb li huma ta' valur kbir. Ninsab għana għal kooperazzjoni u kollaborazzjoni reċiproka tagħna u jina konvinta illi ser naslu għall aħjar riżultat possibbli kemm għall unjoni Ewropea kif ukoll ċittadini tagħna. Issa nisma' il-mistoqsijiet tal-membri. Grazzi. Hemm ħafna mistoqsijiet fil-fatt ser ngħaddi l-kelma lir-rapporter u shadow rapporters jekk joġobkom żommu ma' żewġ minuti kull wieħed. Bekk forsi jkun hemm żmien għal ftit iktar kelliema mela nibdew bir-rapporter is-Sur Balas. Sinjura Kommissarju, grazzi għal din il-prezentazzjoni tijak u għal-prezentazzjoni ċara. Grazzi wkoll tal-li eh, tamlu referenza għal metodu tajba il-metodu tajjeb fost oħrajn għal-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurta soċjali. Daw il-proposti ġodda eh, illi wettu eh, edin u dimna eh, ġifiri ħattuazzjoni u issa fidejn il-parlament li niddiskutu. Ma nasibx li war għalti tijaj lum il-ġurnata għawnek li n nati direzzjoni partikolari forsi dan issa namlu eventualment wara li fl-imkien ma xedaw rapporters ikunu isna il-proposti differenti li għanna fuq il-mejda, pero forsi nistaw għal-kontrarju nitkellem ftit fuq il u fuq eh, punti ta' twissija. Fuq twissija inti eh, wissejt eh, fuq il-kwissjoni ta' Brexit, Sinjora Tyson, fuq il-konsekwenza partikolari il-periodu ta' tranzizjoni naf issa il-gvern ta' Renju Unit ħa deċiżjoni issa rridu naraw naqra kif għan integraw din ir-realtà ġdida fil periodu li għanna fuq il-tempistika li għanna biex nħolqu dawn mm, kondizjonijiet ġodda koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurta soċjali. E, tieni punt importanti ċertament e, u li fuq u kien konsultazzjoni ma' l-Istati membri u hemm ukoll evalwazzjoni dettaljata hija dik tal- l-imsieħba soċjali eh, jisijek dawn jirrappreżentaw eh, il-ħaddiema jew kalla min ħaddem kollha jridu jkunu voluti biex naraw naqra xinu ma talbit tagħhom, eh, xinu ma il-punti li jridu jwissuna fuqhom u rridu naraw ukoll li ma jkunniex xi ħaġa pero però li konna tassew dawn il-femit tagħhom li neħduhom abbord. Imbagħad nixtieq nagħlaq billi ngħid fuq kentin fuq eh, il-proposti li għanna d-demra naħseb li eh, għandhom eh, il-mertu li huma fattibli, ċertament li rridu komplu ntejbuhom, jistaw jistaw jittejbu, jena minnaħati għaj nittama li kolli bizzejja ħin biex niddiskuti fid-dettal mar xatows eventualment. Grazzi, Sur Schulz, s minuti. Frau Kommissarin Tyson, vielen Dank, dass Sie uns heute hier im Kommissarju Tyson, grazie ħafna tali li ġejt kellimna l fil-Kumitat Ample. Naħseb li għanna bażi soda fil-proposta tal-Kummissjoni, aħna fil-Parlament Ewropew se nkunu nistgħu naħdmu tajjeb b'din il-bażi il-movement ħieles fil-Unjoni Ewropea għandu jkun iffaċilitat minn dil-bazi. Nixtieq nieħu l-opportunità sabiex nitkellem dwar tliet punti li inti diġà semmejt l-ewwel kwistjoni għalija li għalija hija importanti l-esportazzjoni ta' allowances ta' tfal għal ċittadini ta' Unjoni Ewropea. Il-mistoqsija hija jekk kienx hemm xi raġunijiet oħra għal dak li intom iddeċidejtu intom għettu li jem ftit kazijiet u tasbu li għanna ninjorawom. Ma stajx nifem eżat l-offerta li saret li Renjunit qabel Brexit, inti għek li l-offerta ma diġ disponibli, jina nasab li dinja diskussjoni li għanna namlu. Jina nishti li kunem diskussjoni miftuħa ta' dan is-suġġett fil-komitat u ma nix eh, ma natwix l-attenzjoni xirqa. Issa, punti jor l-esklużjoni mill-benefiċċji soċjali bħala riżultat tal-ECJ. Kien hemm benefiċċji esklużi mill-kas Manovic pereżempju. Nixtieq nar iktar ċarezza legali fuq dawn il-kwistjonijiet, hemmhekk inti tkellimt dwar il-benefiċċji tal-qatt illi jiġu esportati għal periodu ta' referenza differenti minn tlieta għal siċur, però għalfejn siċur biss, għalfejn mhux il-perjodu totali. M'għandix iktar ħin iġifier ser għafaw, grazzi. Grazzi sa' Sinjura Harkin għal żewġ minuti. Grazzi. Grazzi l-Komissarju kummissarju ukoll naħseb illi din il-proposta qed tipprova tagħmel u hija ta' suċċess huwa illi taqqat tamel bilanċ bejn fejn il-benefiċċji jittalbu u jitħallsu fil-fat. Naħseb il-proposta tilħaq tagħmel ħafna sabiex tilħaq dan żewġ mistoqsijiet unkompli mal-kollega is-Sur Schulz u għatkellem dwar l-offerta li renjunit li jisama ma dixtot. Fil-waqt li għanna stampa ġenerali, uh, insejt il-figura, naħseb kien percentaċ jew tnejn. Naħseb li breakdown tal-istati membri individuali jkunu tli ħafna, nixtieq nistaqsik jekk inti għandek dawn il-figuri għaliex il-pis fuq xi stati membri jista' jkun konsiderevoli speċjalment jekk huma żgħar irridu ħarsu lejn din il-kwistjoni, però dan huwa dibattitu li jirridu namlu. Xtaqt ukoll nistaqsi dwar risposta li inti tajt għal mistoqsija dwar il-fat illi il beneficju ta' sigurta soċjali huma bażi ta' residenza skont sentenza tal-qorti ta' residenza skont sentenza tal-qorti. Hemm drittijiet li jkollok aċċess għal benefiċċji ta' drittijiet soċjali. Il-imħallef kellu diskrezzjoni wiesa, il-Kummissjoni kienet qed tistudja is-sentenza sabiex tasal konklużjonijiet, iġifieri Is-sentenza kienet illi li l-benefiċi tas sigurtà soċjali jiddependu mir-residenza da ma kienx projbit. Nixtieq kun naf kif dan kollu ġie integrat fil-proposta li qed naraw qudiemna għaliex waħda mill-affarijiet li tgħidilna illi il-proposta toqgħod fuq il-sentenza tal-ICJ, grazzi. Il-kellim li miss eh, Jean Lambert għal-ħodor. Għaddilek il-kelma, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi Kommissarju. Jina naħseb li hemm numru ta' affarijiet din il-proposta illi nistgħu nilqawhom. Jina personalment kontenta ħafna li ma daħaltux bidliet fuq il-benefiċċji ta' tfal għax din kienet manovra politika minn dejjem u mhix xi ħaġa għandha x'taqsem mal-ugwaljanza fuq il-post tax-xogħol, għalhekk jiena kuntenta li nara illi m'hemmx affarijiet dwar dan fil-proposta u hekk. fit termini ta' estensjoni fejn in-nies jistgħu jiċċaqalqu sabiex ifittxu xogħol, il-grupp tiegħi jappoġġa dan u dwar il- tliet xhur qabel ma tista' tistaqsi għal benefiċċji x'imkien ieħor rridu naraw kif niddefinixxu dawn l-affarijiet għaliex speċjalment għal xi nies għal xi nies dawk il-ewwel ftit xhur jista' jkunu ta' xogħol e, każwali rridu naraw kif nikkalkulaw dan kollu. Ossa dwar il- sigurta soċjali aħna maħniex qed nippruvaw insolvu problemi tal- Eh, stazzjonar ta' ħaddiema u l-mekanizmu ta' sigurta soċjali nafu illi hemm numru ta' nies illi jisaw jkunu stazzjonati minn jumejn għal perjodi twal ta' żmien. Issa f'termini ta' residenza u aċċess għal benefiċċji dinja xi ħaġa li rridu nistudjaw bir-raqqa sabiex niżguraw illi n-nies ma jkunux esklużi mir residenza fuq termini ta' żmien twil minħabba deċiżjonijiet mhux ċari jaħżina ta' istati membri li mbagħad jirriżultaw f'diffikultajiet għall-individwi konċernati. Peress li din hija l-koordinazzjoni tas sigurtà soċjali nafu li dejjem ikun hemm problema bil- miżuri ta' meta nies jimxu minn sistema għall-oħra, irridu nappoġġaw lin nies meta jkunu qed jagħmlu dan sabiex ma jkunx hemm void bejn iż-żewġ sistemi u n-nies ikun affettwata ħażin. Grazzi. Grazzi issa ngħaddu l-kelma lil l-Sinjura Helga Stevens li għadha kif waslet għandek żewġ minuti. I'll repeat, we are, we are very um, interested that you keep the time Nirrepeti, tajjeb li nżommu il-ħin żewġ minuti għal mistoqsija hemm ħafna mistoqsijiet u rridu l-possibilità li kummissjoni tirrispondi. Nadilek il-kelma, Signora Stevens. Dankjewel, voorzitter. Eh, excuseer me dat ik la. Grazie ħafna, Signora President, dispiaċini kont tard kont edha fil-Komitat Libe u kien diffiċli għalli għallu għax il-komitat il-komitat jgħet kollha fl-istess ħin. Però edha hawnhekk nirringrazzja lis sinjura Tyson għall isforzi tagħha sabiex toħloq punt importanti f'dan is-settur għax dan huwa diskussjoni hija diskussjoni importanti il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali it-turizmu tal-welfare hija kwistjoni li ilna nadmu fuqha ħafna fil-partit tagħna fil-grupp tagħna. Għanna rċivejna ħafna appoġġ għal pożizzjoni tagħna miċ-ċittadini Ewropej Tan għandu x'jaqsam mal minna ħalla 16 u fejn ħalsuhom dawn it-taxxi mbagħad jintużaw għal nies illi qed igawdu l-benefiċċji soċjali u jitlu jiġu minn pajjiżi oħra minn qatt ma jkunu kontribwixxew għas sistema ta' tassazzjoni fil-pajjiż li qed iħallas il-benefiċċji għalhekk għal dan din ir-raġuni aħna naħsbu illi in-nies għandhom ikunu jistgħu jaħdmu f'dan il-pajjiż u rridu naraw li dan kollu jaħdem b'mod xieraq ma jieħdux dawn in-nies il xogħol mingħand eh, ħaddima t'estat membru irridu nibnu l-drittijiet soċjali sabiex daw kollha illi jiġu fil-Belġju sabiex jaħdmu ikunu mill qawa però irridu jikkontribwixxu wkoll għas-sistema tas-sigurtà soċjali tagħna speċjalment jekk iridu jiedu vantaġġ mill-benefiċċji li huma disponibbli għalihom minn dik is-sistema naħseb li din hija loġika għaliex dak li rridu nagħmlu u li nevitaw is-social dumping. Ovvjament qed nitkellmu wkoll dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema. Skont il-leġiżlazzjoni attwali, id-dewmin massimu ta' dan huwa ta' sentejn, sentejn taħdem fi stat membru ieħor mingħajr ma tħallas il-kontributi. il kontributi jistgħu jħallsu kontributi mill-pajjiż fil-pajjiż minn fejn ġejjin. Ġifiri, jekk eżempju ti l belġu bħala sitwazzjoni speċifika, bażikament tista' tneħħi il-ħaddiema Belġjani minn fuq issu għax ma jinsax jikkompetu ma' persuni l-ġejjin minn pajjiżi oħra u jitħallsu pagi iktar baxxi, din mhijiex sistema ġusta għaliex għana dejjem nitkellmu dwar l-istess paga, l-istess xor, l-istess post xor. xogħol. U din għandex taqsam ukoll mal-kontributi soċjali. Għalhekk għal din ir-raġuni aħna nissuġġerixxu illi inħarsu lejn setturi ta' riskju u nillimitaw in-numru ta' ta' anzi nillimitaw il-ħaddiema stazzjonati għal sitt xhur u mbagħad nħallu fid-dejn l-istati membri sabiex jiddeċidu li ma setturi huma friskju fil-pajjiż tagħhom, pereżempju l-kostruzzjoni din dan huwa settur ta' riskju għax m'hemmx kompetizzjoni ġust hemmhekk. Grazzi. Tajjeb issa ngħaddi l-kelma lil kummissarju sabiex tkun tista' tirrispondi il-mistoqsijiet sa issa u mbagħad nisperaw li wara jkollna ħin għal xiftit ftit mistoqsijiet oħra. Inti qed tirrappreżenta l-gwe? Iva, mela ngħaddilek il-kelma. Il-grupp tal-gwe żewġ minuti. Grazie, Presidenta. Bueno, muchas gracias, Komisarja Thyssen. Grazie ħafna, Komissarju Tyson. Il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurta soċjali Ija kwistjoni importanti ħafna għal skont l-aħħar informazzjoni kif tajt il komissjoni hemm il-11 miljun Ewropew u Ewropea illi jgħodu fi stat membru li mhux dak ta' twilid tagħhom u hemm żewġ miljun ħaddiem stazzjonat ieħor. Mbagħad hemm miljuni oħra ta' ħaddiema transkonfinali U bat hemm ħafna ħaddima fl-Unjoni Ewropea li kontribwixxu jew kollhom aċċess għas sigurtà soċjali fl-Unjoni Ewropea. Hemm ħafna aspetti li serres u emendi dwarhom. Però ovvjament naħsbu li l-proposta tagħkom sejra fid-direzzjoni tajba, ġifieri pereżempju l-portabilità tal-benefiċċji tal-qatt jew id-drittijiet ta' benefiċċji tal-familja. Però naħseb illi il-proposta ta'kom ma tamix bizzejet fuq żewġ punti dak li għandu x'jaqsam ma' stazzjonar tal-ħaddiema u l-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali ta' dritt fundamentali ta' mobilità tal-ħaddiema. Nixtieq nistaqsi żewġ affarijiet l-ewwel għalfejn id-deċidejtu illi testendu l-istazzjonar għal 24 xar meta ħafna mill-ħaddiema stazzjonati jippreferu sitt xhur aħna edin inċaħdu il-benefiċi ta' soċjetà soċjali, ta' sigurtà soċjali lil dawn ħaddiema għal iktar żmien. Maħniex qed nirrikonoxxu irridu anzi nirrikonoxxu il-drittijiet fundamentali ta' dawn il-ħaddiema stazzjonati sabiex nevitaw is-social dumping. Umbat, mistoqsija oħra aktar serja ma nistgħux niġġustifikaw it-tnaqqis ta' drittijiet għal dawk li huma qiegħda. Hemm kunċett li tkun iċ-ċittadin tal-Unjoni Ewropea qed titkellem dwar ħaddiema li jistgħu jitkaċċew minn stat membru ieħor meta jitilfu x-xogħol tagħhom. Fir-Renju Unit nistgħu ninnegozjaw dan kollu. Però fl-istess ħin qegħdin inkaċċu ħaddiema bħal dawk Spanjoli mill-Belġju pereżempju. Issa naddi l-kalma lis-Sinjura Tyson. Nisperaw li tatina risposti taħħa. Nispera jkunu qasra u ċari sabiex <coughs> ikollna ħina l-iktar mistoqsijiet. Grazzi. Għan itkellem bil-Olandis, jek ti permettili. Grazzi, diġan, ringrazzja l-interpreti. L-għonnet, nawgura suċċess l-rapporteurs. Onettama nittama nkunu nistgħu nagħmlu progress fuq dan id-dossier. Kien hemm mistoqsija fuq il-Brexit fil-fatt. La darba jibdew in-negozjati skont l-artikolu 50, qabel da kollox jibqa' kif kien dejjem. Il-Renju Unit huwa wieħed mill-28 stat membru tal-Unjoni Ewropea bid-drittijiet kollha li kienu ġa jeżistu u ċittadini għandhom l-istess dritti bħal ċittadini Ewropej l-oħra. U naturalment irridu naraw x'tip ta' ftehim se jkun hemm mar renju Unit, però llum nistgħu ngħidu sakemm eh, jiġi deċiż eh, eh, sakemm jittieħdu deċiżjonijiet oħra, is-sitwazzjoni hija l-istess. U fuq il-benefiċċji tat tfal għaliex maħniex qed inbidlu xejn hawnhekk fil- indiċizzazzjoni tal-benefiċi ta' tfal u fuq l-indiċizzazzjoni tal-oli tal-ħajja tal-pajis eh, fejn it-tifel kun jista' jiex eh, u uh, mux l-istess pajis tal-ġenituri, ta dan għax ma mill għax ħajsna lejn il- il-benefiċi ta' tfal u dawk li tħalsu għat-tfal li qed jgħixu barra mill- l-istat membru tal-ġenituri. U dan huwa wieħed fil-mija biss kieku tajni index da konna nkunu edin nitkelmu fuq inqas minn l-1 fil-mija tal-ispiża totali u kieku kien ikolna ħafna burokrazija nżidu ħafna l-burokrazija li nitolbu l-istat membru jagħmel dan it-tip ta' indiċizzazzjoni, għax ikollu jagħmel joħroġ indiċizzazzjoni għabbażi tal- eh, tal eh, tal-ħajja f'kull stat membru. Wieħed irid iħares lejn eh, sitwazzjoni fil-istati membri kollha. Jista' jkun hemm situazzjonijiet fejn wieħed irid innaqqas il-benefiċċju f'sitwazzjonijiet oħrajn irid jolliħ. U jekk dana wieħed jorganizzaha ċittadini kollha, illi qed jieħdu vantaġġ minn sistema, wieħed irid jikkonsidrahom dawn affarijiet. U daħna dak għamilna u għalina li ħaġa importanti kienet illi niksbu regoli ċari illi huma faċli li wieħed implementom u ħsibna illi l-indeċizazzjoni mhijiex ħaġa sempliċi. U kena noħor, u ridna li noħor u anki sistema ġust ħaresta anki lejn il-ħaddima stazzjonati, ridna li kunem l-istess paga, l-istess xol, fl-istess post. U aħna eh, ħassejna li għanna nżommu l-istess rabta bejn il-pajis fejn wieħed iħallas il-kontribut u il-pajis fejn wieħed jirċevi l-beneficju. Jekk dan jrid jagħmlu f'kull stat membru wieħed irid ħaras, wieħed irid jikkonsidra l-istess benefiċċji u l-istess kontributi fl-istess stat membru. U rajna illi ma kienieċ ħaġa ġustifikata illi imbidlu regoli eżistenti. Dan huwa dak illi eh, nistaw najdu fuq il benefici ta' tfal. U bat fuq l-indennità tal- tal-qat, dina se namluwa mobli, fis-sens li n-nis ikunu jistaw jihduhom maħħom dawn il benefiċċji ta' qat, il benefiċċji li għandhom dritta li jom fil-pajis membru ta' tluq, eh, jistaw juhduhom fi stat membru ieħor għal sitt xhur. Allora għaliex mhux għal periodu mingħajr limitu għalix sitxur biss. Aħna nafu illi hemm periodu raġonevoli illi fih ħaddim jista' jsib xogħol. Tlet xhur mhux biżejjed ħsibna aħna u sitt xhur inħossu li huwa raġunevoli bħala perjodu. Allura aħna bażajna dan ir-regolament fuq dak li ħassejna huwa raġunevoli. U naħseb illi il-persuni għandhom dritt jieħdu l-benefiċċji tal-qat ġo pajis ieħor fej għaddu possibilita jisibu impjegi. Un bat, itkellimtu fuq il-deċiżjoni sentenza tal-ICJ tal-qorti. il kas Alemanovic. Dana jirrigwarda l-assistenza, l-protezzjoni soċjali, mhux eh, fuq il-sikurtà soċjali eh, fil-fat u dan għal-dastant ma jitħolx fil-skop ta' dan l-istrument. Umbat il-kas ta' Renjunit fil-fat kellu xaqsam ma' sikurezza soċjali u dik ħad tkun kodifikata għal dastat il-persuni illi għandhom aċċess għas-sistema għandu jkollhom il-possibilità li jżommu id-dritt li jaċċedu s-sistema. Naturalment u jista' anki jirrifjuta l-aċċess però dawn, dawn ikunu il-persuni inattivi, mux persuni li għetifiċu xol, imma persuni li irtiraw mill-suq eh, ta' xol. Eh, hemm rabta bejn il-koordinazzjoni tal-sikurezza soċjali u l-ħaddima stazzjonati. Għaliex periodu ta' sentej, għaliex natuħ sentej lil ħaddim stazzjonat ta' kontributi soċjali fil-pajis fejn għandu kontrat ta' xogħol. Aħna ma noħol u burokrazija zejda. Allora il-ħaddima stazzjonati ħafna drabiġu jiġu stazzjonati b'mod regolari u jekk iridu jagħmluh da kull darba li jmorru pajjiż ieħor dan se ssir ħaġa komplikata ħafna u ħajsir anki pis amministrativ għal min ħaddem għaliex se jkollhom e, se jkollhom jirrikostruixxu situazzjoni kolla kemmi biex wieħed ikun jista' jirċevi il beneficju U din hija ħaġa komplikata u fl-istess ħanna ridna nżommu il periodu ta' sentej għalix xtaqna li dan il periodu jibqa' qasir u ridna nki nizguraw illi e, sej kollna faċilitazzjoni tal-erba eh, libertajiet f'kull stati membri u dana inkludi anki il-libertà tal-fornitura eh, ta' servizzi u ridna nevitaw li kunem abus u kellna bżon nfittxu bilanċ u fil-kas tal- ħadima stazzjonati, ħasejna li s-sistema attuali huwa raġonevoli. Inkella jekk jekk jekk aħna nbidluh da se jimxi kontra e, e, l-anietana ta' titjib tal-ċaqliq ħieles u dana fil-fat mux sejjajn għal biex il-personi se jisibu xoħli, manzi li se jitilfu xoħli, ħat ma jridu da bħala rizultat. Grazzi. Il-ħina dej, unit tamaw, il nistaw nihdu mistoqsijiet illi mumiex laxa dawż raqas rapporters. Nati eh, min għal-minuta surman, mistoqsija minnati surman, unbat minuta oħra eh, minnant Jutta Steinruck. Man. Grazzi, komissarju. Jena kontent illi qed nibdew din l inizjativa, mhux kulħadd se jkun sodisfatt. Naturalment se niddiskutu għadi għax aħna għadna ma simnix is-soluzzjoni e, e ideali. jina għandi minuta biss. Allora, xinu ma punti principali. Trasparenza hija fondamentali, mbagħad hemm bżonn anki ninvolvu il-unions. Aħna na sensazzjoni li daw qed jiġu traskurati u importanti anki li jkun hemm ġustizzja li kollox ikun mamur b'mod ġust aħna nafu illi et isiru revizjonijiet ta' sistemi ta' eh, sikurtà soċjali, però rridu nevitaw illi jisiru illi jisiru zbalji minnaħa tal-Istati membri u bat jisfruttawom il-populisti. Għax eh, et, nitkellmu maħna fuq sistema ta' previdenza għal li għad disponibli għal persuni li għatma ħalsu kontributi. Ridu nsibu soluzzjoni intelligenti u bat irridu niddiskutu dettalji però f'minuta ma nistax jina niddiskuti iktar minn hekk. Jutta Steinruck. Ġeneralment jina nħossi li proposta tal-Kummissjoni ta' min wieħed jil-aħħa. Fuq dak li għandu xaqsam mal-benefiċċji e, ta' tfal jiena naqbel miegħek, Sinjora Tyson, Tajsen illi l-indeċizzazzjoni ħatimxi kontra l-interessi Ewropej. U il-populisti kunu jistaw jisfruttaw, anke jekk ma jagħmilx sens u mhux setejn il-ċaqliq tal- il-libertà ta' ċaqliq. Il-Kummissjoni eh, inkludiet il-sentenzi tal-ICJ. Jina ma naħsibx li l-partijiet soċjali se jkunu klużi. Għandi mistoqsija fuq l-istazzjonar tal ħaddima Fit-883 il terminoloġija edha tikkontradixxi tikkontradixxi il-definizzjoni tal-istazzjonar tal-ħaddiem għandna kriterji differenti, definizzjoni differenti. Rridu naħdmu hawnhekk fuq l-artiklu 12 pereżempju, il-ħaddiema stazzjonati hemm referenza għal ħaddiema stazzjonati u fl-istessin ħaddiema mibota. X'differenza hemm bejn dawn iż-żewġ tipi ta' ħaddiema? Eh, dawn hemm kwistjonijiet komplikati. Signora Tyson. Eh, itkellem kemm għandek bżonn. Ma jkunx hemm imbagħad lokal iktar mistoqsijiet. Grazzi, President. naħseb li l-iktar reazzjoni importanti għal kommenti li saru minn dawn iż-żewġ kellima u għal l-involviment tal-imsieħba soċjali. Dina miex ibbażata fuq 135 meta nitkellmu fuq il-konsultazzjoni tal-imsieħba soċjali. Imma naturalment hemm informazzjoni u involviment mm, tal-partijiet soċjali huma fil-fatt ġew involuti. Aħna dan ma mniex b'mod iżolat fil-Berlamont. Aħna kellna l-possibilità nitkellmu u nikkonsultawhom dawn l-imsieħba u qegħdin eh, anki nikkonsidraw id-diskussjoni tripartitiġi li kellna u smajna l-kummenti tagħhom fuq dan l-istrument un-baħt naturalment, hemm anki affarijiet. ċar, itnajtin li aħna naturalment aħna lesti verifikaw kwalunkwe ħaġa li ma taħdim tajjeb u li tider li ma taħdim tajjeb u naturalment aħna għedin nortu anki fuq il-Parlament Ewropew li għamel emendi fuq dan u din iktar ħaġa importanti li wieħed irid jgħid issa u importanti li nitkellmu daf dan ir-rawn ta' diskussjonijiet u hemm affarijiet li għandhom jiġu inklużi fir-regolamenti u l-affarijiet jidbidlu mħabba fi kwestjonijiet eh, soċjali u ekonomiċi u naturalment anki għaliex aħna nixtiequ nużaw, rridu nużaw eh, sentenzi tal-orti biex nevitaw li kunem hemm eh, lebda nuqqas taftajim fil-istati membri u fosti ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U il-ħidma tagħna jera u ċertezza u l-niżguraw ċarezza u sempliċità biex ċittadini kunu jistaw jifmu perfettament is-sitwazzjoni kifini. U naturalment huwa importanti wkoll għal leġislaturi eh, Ewropej. Grazzi ħafna għal dan l ewel skambju ta' eh, opinjonijiet nittama nkun naħdem flimkien mal-Parlament biex nimxu l-qudiem għal ta' ċittadini. Grazzi, nirringrazzjawk u inti minn dejjem lesti aħna nilqawk fil-komitat tagħna. Grazzi. Ok, je vous propose de, de recommencer si vous voulez bien. Eh, workshop eh, mħejji mis-servizzi li tiri fuq eh, il-Youth Guarantee u fuq l-inizjattiva dwar għall impiegi għazazax u naħseb li ħankunu nistaw nisimaw sensiela ta' esperti, ħajkonna eh, skambju li ħajdum eh, bosta sijat, eh, ħadilna dan il-nofsenar u naħseb illi ma' mxarfejn u koll infakar kemmu importanti il-rapport fuq il-garanzija ta' zazax fuq l-inizjattiva xol fost iż-żazax għal li xnafu kemm għapjaga pjaga l-qatt fost iż-żazax kif kien ikon kemm il-darba ċansa eh, intennu serja ta' inizjattivi bħal dawk li għadni kif semmejt eh, u allura interessanti eh, li nidiskutu fuq inizjattivi bħal dawn nixtieq nfakkaru ukoll li hemm informazzjoni li intom tistaw ehm, tiġbra kif toħorġu misala naddim l-ewwel il-kelma issa l-kelma l-sur ta' mażvarnaj li huwa l-amministratur responsabbli fiħdan diġe hemm eh, nishtiq nirringrazzjak ta' prezenza tiegħek u nixtieq forsi illi tgħidilna naqra x'kienu ma lezzjonijiet illi ħadtu eh, minn dawn l-aħħar snin ta' ħidma u eh, fuq il-kwalità u il-vijabilità ta' dan il-proġett. Jekk jogħġbok. Chair. Grazie, President l-warrof snar ta' kulħadd. Ħanibda il-prezentazzjoni tiegħi billi nagħti timeline qasir biex nara fejn bdiet din il-garanzija ta' zaza u fejn wasalna. Ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill fuq il-garanzija ta' zaza ħġiet adottata f'April tal-2013 eh, eh, u sal-aħar ta' sena eh, l-Istati membri batu il-pjanijiet tagħhom tal-implementazzjoni u fl-ewwel nofs tal-2014 ġew diskussi minnaħa tal-Kummissjoni. Però l-punt ta' tluq propju tal-garanzija ta' żgħażagħ eh, nibdew nikkonsidrawha hawnhekk għax hawnhekk diġà eh, l-istati membri kellhom jiktbu fuq fuq karti, fuq dokumenti u kellhom ifaslu il-pjanijiet il ta' implementazzjoni u anki riformi strutturali tal-suq tal-xogħol eh, u, u anki fuq l-edukazzjoni. Mill-2014 allura il-garanzija destana najdu għek teżisti, u f'dawn l-aħħar snin il-Komissjoni ta' l-appoċ taħħa l-implementazzjoni kemm finanzjarjament kif ukoll teknikament. Hemm u mbagħad inizjattivi eh, marbutin li ġew adottati, probabbilment l-iktar importanti huma eh, li għafa il-QFT u l-Skills Agenda. Umbat ġi sistema ta' follow-up regolari waqt is-semestru Ewropew u anki revizjonijiet tal-EMCO u anki ġin fassal għafasta indikaturi tal-EMCO illi eh, illi b'dawn l-istrumenti kollha nistaw għanna naraw l-implementazzjoni aħarija tal-garanzija. U f'Ottubru tal-2016 eh, il-Kummissjoni prezentat rapport fuq l inizjativa u dan li sanajdilkom illum huwa abbażat fuq ir-report ta', ta Ottubru. Issa qed taraw hawnhekk eh, l-ewwel tliet eh, l-ewwel riżultati prinċipali. L-ewwel net eh, l-aħbar tajba illi għandna miljun u sitt mit-telf inqas uh, fost iż-żaza li mandom xol. U, hemm eh, kważi miljun inqas needs eh, fl-Unjoni Ewropea. U ir-rata ta' impigi għaż-żaza terġa' tibda tibda titla u anki l-fatt li dawn iż-żaza huma appoġġati direttament mill-Unjoni Ewropea. Naturalment hemm fatturi ċikliċi, però l-Unjoni Ewropea kellha rwol importanti f'dan. U dan nistgħu ngħiduh illi l qatt fost iż-żgħażagħ tnaqqas eh, iktar ma barat iktar maġla minn dik għall-adulti. U l-garanzija, dan jfisser il-garanzija għamlet kella effett, għamlet differenza. Eh, forsi ma tistawx taqraw dawn is-slides għax l-iskrin huwa żgħir, imma dawn huma id-data makra makro fuq ir-rata nit, fuq il-rata ta' għat ta' zazah, il-rapport ta' għat ta' zazah u u dawn huma dati data mill-2008 u l-2015. U għacċar li bejn dawn iż-żewġ dati kien hemm tendenza negativa eh, fuq dawn kollha ħlief għal dawk li tilqu mill-iskola kmini u mbagħad rajna illi fl-2013 it-tendenza tbidlet u qed titjib però għata għanna 6 eh, miljuni nits u eh, dawn in-nies li lawma fl-impiku laqas fil-edukazzjoni u taħriġ għatanna iktar mill-2015 u mill-2008 u dan jirrigwarda anki għal eh, jirrigwarda anki iż-żaza għada. Allora minkejja l-progress għatem ħafna affarijiet eh, illi irridu namlu. Però fuq il-garanzija ta' zaza, nafu illi mill-bidu tal-programm tal-garanzija ta' zazah, 16 miljon ta' zazah daħlu fl-iskema tal-garanzija ta' zazah, dawn huma l-persuni li reġistraw. U xi 10 miljuni minnhom eh, irċevew eh, offerta ta' impjeg jew ta' edukazzjoni jew ta' eh, taħriċ, jew apprendistat. U fl-2015 żewġ terzi kważi minn dawn il-persuni eh, accettaw l-offerta. Umbat, jina minista nitkellem fuq l-inizjativa tal-impigi fosti iż-żazax dan huwa eh, il-prezentazzjoni li jmiss, però nixtieq ngħid illi din l inizjativa għall-ewwel darba tfisser illi hemm appoġġ fejn f'dawk ir-reġuni tal-Unjoni Ewropea fejn il qat fost iżgħażagħ kien iktar minn 25%. U nixtieq ngħid ukoll li din l-inizjattiva hija parti mill-appoġġ eh, finanzjarju li jagħti l-Unjoni Ewropea fil-qafas tal-garanzija ta' żgħażagħ. Anki il-Fond Soċjali Ewropew ta' l-istess eh, eh, fondi fil-appoġġ tal-progress tal-garanzija ta' żgħażagħ. Nista' ngħid illi Dan huwa l-messaġġ prinċipali u jew dak li jien għandi f'moħħi li jkolli bħala messaġġ mm, importanti. ċoe illi il-garanzija ta' zaza wieħed irid jifimha e, huma e, offerti, però mhux huma offerti biss għax għax għenet anki ir-riforma fil-politika u anki innovazzjoni fil-, -politika, Eh, fit tfassil tal-policy u dana huwa valur miżjut importanti. L-ewwel net eh, il-garanzija u għenet biex eh, neqirdu is-silos fil-oqsma fil oqsma tal policy u għenet anki biex nibnu sħubijiet il-ministri tal- tal-edukazzjoni, tal-xol, tal-affarijiet soċjali, imma anki mal-NGOs u bejn l-NGOs u l-gvernijiet u l-NGOs u l-autoritajiet eh, autoritajiet lokali. Dan huwa importanti ħafna. U tini punt eh, pozitiv u għal rajna ħafna riformi fil-apprendistat u fil-taħriċ u dawn ma kollha importanti għal transizjoni ta' zaza fil mill-edukazzjoni għas suq ta' xogħol u f'kważi kull stat membru kien hemm records ta' apprendistat u f'xi terz mill-istati membri rajna illi kien hemm riformi tal-taħriġ biex eh, dan il leġislazzjoni tiġi allineata. Rajna u koll illi l-maġġoranza ta' servizzi ta' impigi pubbliċi eh, tejbu anki il targeting ta' servizzi tagħhom u anki ħafna minnhom kienu lejn iż-żgħażagħ. Żewġ terzi stabilew miri speċifiċi għaż-żgħażagħ u rajna anki li ħafna minn dawn is-servizzi eh, saħħew anki il-personal tagħhom. Kien hemm ħafna titjib u koll jew kien hemm enfasi iktar fuq l-intervent bikri u fuq in-nits mhux reġistrati u f'ħafna postijiet rajna illi kien hemm inkoraġġament biex iż żazah jirreġistraw mal-providers tal-garanzija u żewġ terzi tal-istati membri u tas servizzi kienu attivi fl-outreach. U dan huwa importanti ħafna għax intkom tafu illi mhux kull iż-żgħażagħ kollha lesti imorru f'servizz, imorru f'uffiċċju ta' servizz ta' impik pubbliku eh, mux dejjem huma lesti morru u jippreżentaw roħom f'dawn l-uffiċċji. Naturalment għata għanna anki sfidi u dimna u għatbaqa għatbaqa xol xisir fuq il-garanzija ta' zaza u biex npoġġiħa f'kuntest iktar wisa dana se nispiegaħ għabbażi tal-pakket ta' zazax ta' Deċembru li għadda li proponi tlet linji ta' azzjoni fuq l-impigi, l-edukazzjoni u l-mobilità tal arvin u l-solidarietà u l-parteċipazzjoni. Naturalment ta' ħaġa importanti dak li jiġi propost fuq dak li għandu xjaqsam mal-impigi, ċoe l-implementazzjoni sostenibli u sħiħa tal-garanzija ta' zaza. I importanti li dina aħna nidejnija u li nżommu l-momentum u li nżommu l-istess ritmu u nżommu anki l-impenn finanzjarju politiku fuq livell Ewropew u anki fuq livell nazzjonali. U għanna u koll inħarsu lejn il-needs inattivi u mux dawk reġistrati biss. Għax sarajna li l-garanzija ta' zaza hija dejjem iktar disponibli għal needs li għandhom iktar ħilitoljien dak li huma attivi fuq is-suq ta' xogħol Però naħatna qed naraw illi kien attivi u ma eh, inqas jirnexxielhom jieħdu jisfruttaw il-garanzija. U, u dan għajwasanna anki għal kwistjoni tal-bilanċ tal-offerti. Għal daqsat waħda mill-riżultati eh, ta' dan il-rapport tal-garanzija u għal iktar minn 70% irċevew offerti Eh, huma ferti ta' impigi 30% eh, ta' edukazzjoni eh, u xi 4% ta' ta', ta, ta apprendistati u naturalment irridu, jekk irridu aħna nejnu l-dawk in-nies li mhuwiex reġistrati irridu nżidu dawk fuq l-edukazzjoni u l-taħriġ għat iridu nsaħħu anki il kapacità istituzzjonali u anki s subiet anki jekk kif għadna illi kienem ħafna progress, pero għat hemm xi um, momenti kritiċi. U probabli wieħed mill-punti iktar importanti hija l-kwalità tal-offerti li jsiru. Uh, rajna illi ħafna drabi l-offerti mumiex uh, eh, twal bizzejiet u mux etjajnu iż-żaza biex ikun hemm integrazzjoni twila fis-suq ta' xogħol. Per eżempju, Eh, taħriġ li ma fihomx kontenut eh, tarfin eh, jew l mhumiex qed jirrispettaw l-kondizzjonijiet ta' xogħol. Aħna jien semmejt il-taħriġ aħna diġà għandna qafas ta' kwalità u l-Kummissjoni qed anki taħdem fuq il-qafas ta' kwalità anki għall apprendistati Però għat irridu din kwestjoni ta' kwalità irridu inżidduha u probabilment dana se jisir fil-kuntest tal-Komitat tal-Impjegi u tal-EMCO. E, l-appoċ kontinuat kontin finanzjarju anki importanti u jiena nirreferi għonek għal proposta tal komissjoni biex jizdiet il-fondi fil inizjativa tal-impjegi ta' Zaza ħna fli qed jiġi diskusta fil-Parlament u anki dawn l-isforzi huma parti mill aġenda aktar wiesa ta' jnuna ta' zaza u kifat hemm umbat żewġ eh, linja u żewġ eh, linja oħra. It-tieni e waħda fija proposti għal mobilità ta' apprendistati u anki l-qafas ta' kwalità għal apprendistati un bat fuq il-solidarieta u partecipazzjoni, il-Kummissjoni issa edha te prepara il-korp ta' solidarieta Ewropew illi anki dan se jkun mezz biex joffri opportunitajiet għazzaza biex jintegraw fissu tal xol U pratikament jena wasalt fil- tarf tal-prezentazzjoni tiegħi dan biex juri dak illi semmejt hemm nuqqas ta' bilanċ bejn l-offerti ta' uh, offerti fil-blu qed taraw li dawk eh, huma s-7% tal-offerti u din l-aħħar l-aħħar uh, slide tiegħi il-Kummissjoni qiegħda anki tgħin attivitajiet ta' outreach fuq il- garanzija ta' zazah u zvilupajna u kol xi elementi vizivi, strumenti vizivi dan huwa wieħed mill-prodotti uh, fuq dan il proċett Jien laqgħu, grazzi ħafna. Informazzjoni tistaw issibuha fuq il-links u jiena eh, disponibli biex nirrispondi għal mistoqsijiet kollha jekk għandkom mistoqsijiet x'tamluli. Grazie ħafna l-dawn eh, l-esplikazzjoniet. Kolla sana dil-kelma l-rapporter u l-shadows, zewċ eh, minuti għal kull wieħed u wahda issa sana l-olevoli Le? Le, mela l eh, Sur għu jessur benifej mux jatawnek? Le, le? Mux jatawnek? Għal-essen, għas demokratiċi? No podja venire sta tardej. Eh, Bene, fejn ma setax jiġi l-lejla u jena responsabli fissem il-grupp u nista' nitkellem fuq dan il pont Jena xtaqt namel eh, kommenti differenti fuq din il-prezentazzjoni. Dejta interessanti ħafna, ħafna minnom jinkoraġawna u ma inkoraġanti u per eżempju tnaqis tal-rata ta' għad fost iż-żazax u anki il-rapport li kien hemm bejn il-proġett Ewropew u l-garanzija ta' żazax u xi bidliet li kien hemm fil-policies pubbliċi per eżempju bħala impuls tal-politika pubblika fuq livelli nazzjonali u dana ġi grazzi għal il-garanzija eh, ta' żazax. Dawn huma dejta pożittivi, però eh, nistgħu ngħidu koll illi għat għanna ħafna differenzi fl-applikazzjoni. Hemm xi kwistjonijiet eh, li nistgħu nitħasbu fuqhom. L-onet il-kopertura u anki reġistru għanna differenzi kbar meta wieħed ħares lejn it-target differenti eh, per eżempju fl-Austria 80% ta' zaza u fil-Spanja u l-Italja jem l-10% u Franza jem l-80% l-istess bħal l-Austria. U dan xie fisser? Il-nota tal evaluazzjoni eh, li saret fil-ħarifa eh, minnaħa tal-Unjoni Ewropea eh, enet eh, is-sitwazzjoni. U dana i eh, wasalna anki għal xi dubbi fuq għaliex f'ċerti postijiet il suċess għajktar iktar postiet, postijiet oħra. Għaliex f'ċerti postijiet sitt wara naraw illi għanna situazzjoni pozitiva, 71% u fl-Irlanda 64% u 30% fl-Ungerija. Dina tħassibna il, il Għaw xaħat għalli sijara l-għalde? Signora Djabalova, skużawni li eh, biċċert kol-jom kom eh, Iva, tentattiv tajjeb. Eh, Speak here as kważi tajjeb kien il-mod kif ippreżentajtu. Hemm ħafna affarijiet biex niddiskutu ma' l-aspetti jien ma preparat xejn bħala xi dawra per però għandi mistoqsijiet. Jiena fortunata u forsi anki sfortunata għal-Kommissjoni illi jiena wkoll eh, viċi President tal-Kokobo. U dan il- l-nefqa nara minn żewġ perspettivi differenti, mill-perspettiva tal-kokobu u, mill-perspettiva tal-impigi. U jiena kont anki president tal-fact-finding minnaħa tal-Kokobu fl-Italja u għazilna żewġ reġuni fi problemi brati ta' għad għawi ħafna, għalija u fil-Kalabria. U jiena irrit naqbel ma ħafna mill-konklużjonijiet li inti għamilt illi aħna rridu, fejn aħna rridu ntejbu u fejn aħna rridu ninkoraġixxu iktar investiment fil-kapaċitajiet e, investimenti kif ukoll integrazzjoni tal-sistemi IT għaliex e, ħafna drabi ma kienux um, mm, infaslin tajjeb u ninkoraġixxu anki r reġuni biex jikkombinaw fondi disponibbli um, minnaħat tal-Istati membri u fl-istess ħin jizidu għom anke ma dawk li huma disponibli mill-Unjoni Ewropea biex jaqdu il-forzi il tagħhom pratikament, umbat anki kooperazzjoni fuq lokal, fuq livell lokali, nazjonali u Ewropew. Din il-kooperazzjoni bekk tista' biex jerġgħu jkollhom il-fiduċja il-żaża fil-opportunitajiet tas suq tax-xogħol. U jiena eh, nixtieq ngħid li aħna qegħdin anki nisħu fuq l-importanza tal-approċ għabbażi tal-performance, kemm għal garanzija ta' zaza, kif ukoll anki għal inizjattiva ta' impigi. U fuq dan għandi xi mistoqsijiet, inti x'taħseb, kif taħseb nistaw inkejlu l-effettività tal-inizjattiva eh, tal-impigi u tal-garanzija ta' zaza. Kif eh, nistaw nqisu jekk l-investiment wassalx għal riżultati ġusti? Kif nistaw aħna inkejlu l-effettività u l-lezzjonijiet kif nistaw inkejlu għom? Grazie għuħes, al għuħes signora González Peñas. Bueno, vamos a ver, creo que tenemos claro. Jena naħseb illi aħna fimna b'moċar il-ganzja ta' Zazah hija inizjattiva tajba Pero li ġiti programmata ħażin hija risposta ta' emerġenza għal problema illi il-Kummissjoni kienet għadha ma fimiċ e, eh, bisħieħ għax nistaw naraw anki biċifri fil-periferija tal-Europa il-qat fost iż-żazax għanda eh, eh, għanda karattru strutturali u imħabba il-tieħ li kienem fil-budgets u dawn huma għaliex eh, hemm il-diffikultajiet. Però l-garanzija tista' anki eh, taħdem bħala eh, tista' tinċentiva il-politika tal-impigi. <coughs> U il-fatem ħafna dewmin fil-programm u fċerti pajizi dawn il-programmi kienu eh, eh, eh, kienu jgħumu ħafna u però anki dan inħoss li do aspetti li għat ġir studjat fil-qorti tal-awdituri fil-opinjoni biex il-garanzija ta' zaza tkun effettiva u jaħħaġa tajba illi iġib flimkien l-aħjar prassi li ġew identifikati. Jiena xten nitlob il-parit tal-esperti, għax per eżempju f'ħafna pajjiżi, il-pajjiż tiegħi per eżempju, il-programm ġi bazat biss fuq is-sovvenzjonijiet diretti lejn l-intraprizi, illi fil-fatt kienet tajba għall-intraprizi, però mhux għazzaza għada. Jow inkella ġew finanzjati attivitajiet li kienu ġa programmati minn qabel. Allora, ma tawx risposta innovativa. Jena nishtiq nkun naf, l-esperti jħossu li dawn l-opzjonijiet kellhom ikunu esklużi u hekk dawn din il-garanzija fil-fatt għandix tiġi użata biss għal dawk il-attivitajiet li għandhom valur miżjut, għandhom valur ta' innovazzjoni. Grazzi, sa' fissem il-ħodor. Grazzi, eh, Peter Lona Vrenke, grazzi eh, li Nasib li meta nitkellmu dwar eh, il-fatt eh, li qed ngħidu tnaqqis fil-qat minn kelli qed naraw eh, xejret pożittivi naħseb hija ma noqodux bidejna fuq zaqna u ngħidu isma sejrin tajjeb u ma nkoplux bisforzi tagħna ma naħseb li kif għalu anke kollegi oħra nista' norbot U jent, għal illi 70% ta' dawk iż żazah li qed jiġu offruti xi ħaġa ġifieri opportunità ta' xogħol ma nafx hemm xi mod kif aħna nistgħu nkejlu kemm huma sostenibbli dawn il-proposti ta' xogħol u fejna fien pereżempju li kollhom offerti ta' xogħol għal tliet sitt xhur jew sena u daqshekk imbagħad u li naraw ukoll il-kundizzjonijiet ta' xogħol jekk mhijiex kundizzjonijiet simri għal dak ta' xogħol prekarju. Imbagħad nixtieq norbot ukoll fuq id-differenzi li jistu bejn li sati membri għaliex naħseb jekk iridu nitalmu minn verament jaħdem, iridu naraw naqra x'inhu ma realtajiet differenti, pereżempju qed jista' jħares lejn Spanja, però forsi nista' nisma' l-kummenti tagħkom dwar fejn ġew reġistrati l-aħjar prassi fuq il-limitu ta' età wkoll preżentament qiegħed 25 sena, pero jekk forsi nistaw nikkonsidraw estensjoni fejna fien għal l-età ta' 29 jew 30 sena li lex hemm ħafna li qegħdin fi tranzizzjoni edukattiva kas, kas komuni ħafna fil-Germania fil germania fil l età ta' 29-30, dik it-tieni mistoqsija, t-tielet mistoqsija hija fuq l-internships. Tkellimtu dwar kemm huwa importanti eh, taħriġ li eh, jirċievu iż-żasaħ Fil-fatt, wieħed titkellem dwar 12.1 eh, fil-mija ta' dawn il-każijiet u forsi intom ma nafx jekk qed tikkonsidrawx li tneħħu l-internships jew forsi tneħħu din il-possibilità li żgħażagħ jispeċċaw f'ċirku vizzjuż ġifieri minn internship għal ieħor mingħajr ma jkollhom fl-aħħar mill-aħħar opportunità reali ta' xogħol. Issa sinjura mela għall INF e le forsi is-sur Marta floka żewġ minuti. Grazzi sur President. Naħseb importanti eh, illi eh, nejdu naqra fejn. Edin naħseb eh, dan deġan tuqal, pero forsi nista' intenni Ottubru 2016 iktar minn 400 miljuni ta' zazax ta' madwar 25 sena kienu qiegħda ġifieri rata ta' 18.4% ġifiri iktar zewċ, iktar minn zewċ miljoni fi zona euro biss. Dan kollu juri illi 75% ta' zazax edha ġejjin mid-żon euro. Fl-2012 kien hemm disa stat membri eh, ta' zazax edha eh, li taqbes il-25% u allura benefikaw minn din eh, il-YEI u kien hemm ukoll Fil-fat, eh, din ir-rata li din it-tendenza li tkompliet, eh, intqar koll li 11 stat membru eh, kien hemm fl-2015 kellhom rata għala 11% fil-Finlandja 22%, Franza 24, l-Irlanda iktar minn 20% il-Portugal 31% l-Slovakkja 26% um, l-Svezja 20.32% fil-fat kienu ftit biss li kellhom rata taħt l-10% mill-2012 l-għawet nipprova naqsu l-effett tal-kriżi li tolqot eh, li qed tolqot l-Ewropa eh, billi nofqu eh, il-biljuni u għed niprofaw nindirizzaw ir-rati allarmanti taqqat eh, f'ċertu stati membri. Ir-rati allarmanti partikolarment eh, f'11 sat membru eh, juru li juru kem downloadat li għanna tasew qed jaħdmu jew le partikolarment fi Franza naħseb li għanna strumenti li ma tax riżultati tajbin u ma nasibx li xejra ħat imbidel u biex nalaq sur President l-Unjoni Ewropea forsi eh, biex nejtek eh, wara eh, wara li tjaqta l-kundanna ta' dawn iż-żazet jipprova jagħmel sforzi żgħar biex forsi jsalva l-ħajja ta' dawn iż-żazax. Is-Sinjura Moran Xaħtie. Nixtieq insaqsijer b'mistoqsijiet lill-esperti l-ewwel waħda fil-sors ta'kom eh, ta' Eurostat għal daw kolla li jħallu eh, l-skola b'mod eh, b'mod bikri naqas minn 2015 u ma nafx jek dan fil-fat erbattuħx mal-krizi ekonomika minħabba l-fatt li kien hemm iktar problema biex ħadd jitħol fis-suq tax-xogħol, kien hemm fuq il-fatt illi iż-żgħażagħ jitilqu eh, iħallu sistema iktar malajr mela. Sepp li rridu naraw verament il-kawzi. Issa fuq 16 eh, il-miljon eh, li parteċipaw għal garanzja ta' zaza nafu li 10 10 miljoni fil-fat 10 miljoni fl-axar mill-axar ma sabux xogħol u allura naħseb irridu naraw naqra jekk eh, jekk verament is-sistema jiex qed taħdem. Issa, it-tret punt. Intom għattu kemm eh, l-isħubijiet huma importanti bejn servizzi differenti, ġviri bejn il-garanzija taż zazax u inizjattivi oħra naħseb jena dak li importanti huwa il-mobilizzazzjoni, ġifiri li neżu naqra ċertu servizzi li kienu reqdin. L-ħar punt tafu li kena difikultajiet, konix daqseg viżibli bejn il-garanzija zazax u l-inizjattiva għal xogħol fost iż-żazax, xet nagħmlu biex nirranġaw dan li hawnhekk nista' norbot ma dak il-qalet il-kollega Ġabalova, iva verament li rridu nuru l-effettività tal-politika tagħna naqbel ma dan ma naħseb eh, irridu eh, irridu naraw li kunu eh, viżibbli issa ħana diri l-kelma li l-axħar intervenent un-baħt namel nad il-kelma li żewġ intervenenti li kienna biex bekk ikunu jistaw wieġbu eh, għal-mistoqsijiet illi, eh, essenzjali ta' mistoqsijiet illi diġa saru. Grazzi ħafna, eh, Rola, sub President, nishtiq nwieġa fuq il-punt dwar l-implementazzjoni lessons of, from the implementation of the uh, UEI. Grazzi. Naddu issa l-kelma l-Anja Mejrkord. Thank you very much. Um, thank you. Grazzi ħafna, grazzi eh, nitkellem fil-fat fuq eh, dawn iż-żewġ inizjattivi, partikolarment fuq il-YEI, dak li nafu prezentament, jena evalwajt din l-inizjattiva non tal-Komissjoni, kien hemm l-ewwel riżultati li ġew pubblikati eh, s-sena li għaddiet u l-evalwazzjoni ta' din l-inizjattiva fir-Renju Unit jiena wkoll involuta f'inizjattivi simili għażażaħ. Mela, nibda b'dak li xtaqt jinkellimkom dwaru, id-dizin diġa ta' din l-inizjattiva diġa semma xi sejbiet ewlenin, mbagħad il-riżultati u l-outputs eh, mbagħad eh, il-punti b'saħħithom u dawk iktar dajfa u fl-aħħar konklużjonijiet u rekomandazzjonijiet. L-istruttura ta' din l-inizjattiva diġà rajna l-eligibilità l-eligibilità li eh, kienet ta' bażi reġjonali nafu li hemm bostam li huma eligibbli eh, u dan biex jiġi indirizzat ir-rata tal-qat ġerment fejn konet titkellmu dwar qat li qabża 25% fost iż-żgħażagħ jew kellha fejn kien hemm 20% eh, li tala ta' 30% fl-2010 kien hemm oħrajn ma kinux eligibbli ma illi ma dana kollha huma eligibbli taħt il-garanzija żgħażagħ. Għal dawk li huma eligibbli Eh, il-fond eh, li jindirizza eh, n-nit zazah, ġbe dak l-modix edukazzjoni xogħol jew kella taħriġ, daw residenti u koll f eligiblija li tajiet bej 16 25 sena. Din il-persona trid tkun kifat residenti dak li importanti eh, li tkunu tafu għalli eh, memx fondi eh, għal attività preventiva prinet ġiviri għal dawk li eventualment jistaw kunu friski li jisiru nit program il-periodu ta' programmazzjoni SF 2014-2020 konsidra ehm, fondi għal din l-inizjattiva permess tal-istrutturi tal-Fond Soċjali Ewropew. Diġa smajna dwar fondi 6.4 biljuni, 3.2 biljuni kienu speċifiċi għal UAI, 3.2 e kienu allokazzjoniet nazzjonali taħt l-ISF. Kien hemm eh, beħtu ieħor eh, kofinanzjament ta' 1.1 biljun euro minna tal-istati membri l-ikbar reċipjenti eh, bħala stati membri kienu Spanja kważi 33% eh, l-Italja, Franza u l-Polonja mbagħad eh, l-inqas fondi għal dawk l-istati membri eliġibbli kienu Slovenja, Ċipru, Repubblika Ċeka. Naħseb konxi li kien hemm regoli speċifiċi għall-implementazzjoni, kien hemm il-prefinanzjament accelerat, pero l-effett kien limitat għaliex eh, raġuni eh, għaddew mien kienu iktar ta' natura proċedurali. X'nafu dwar eh, l-implementazzjoni ta' din l-inizjattiva ġifiri l-pajzi xet jamlu bil-flejjes għamenna se sħarriċ fl axħar ta' 2015 Ġifieri għadda ftit żmien law però ma stenniex li xejn qed inbidlu eh, f'termina tal-attivitajiet implementati mill-istati membri. Kien hemm ħafna stati membri li taw l-appoġġ, ġifiri, offrew tlieta tliet miżuri bejn ieħor. U eh, rajna li ħafna drabi jaħdmu eh, bl-esperjenza ta' xogħol jew nkella skont it-tip ta' kwalifiki li dak li jkun eh, ikollu tistgħu taraw hawnhekk mill-slide li ta' 80% illi se jsurbuhom fuq l-esperjenza ta' ewwel xogħol, 72% ta' taħriġ u apprendistati, 60% ta' korsijiet ta' kwalità vet eh, moħrajn fost oħrajn għal dawk li għu kollet joffru taħriċ biex ħedġu eh, l-imprenditorija. Emmu kol serja ta' fondi li implementaw speċi ta' servizz ta' ċittadinanza, 60% eh, fi Franza, eh, ta' fondi għazzazax marru għal counseling u servizzi simili, realtà li marajniex f'pajjiżi oħra. Għal dawk li għaw taħt eh, il-kategorija nit eh, kien hemm pjanijiet tazzjoni, partikolarment miżewġ stati membri, eh, li deċidew li allokaw il-fondi taħt il-YEI, pero meta nitkellmu dwar miżuri, pakketta miżuri, fil-fatt ma' huma inizjattivi ta' sew emirati, kien hemm mistaqsija fuq l-innovazzjoni qabel. Ħarisna li l-innovazzjoni tal-miżuri eh, fl-istati membri fil-waqt li rajna verament eh, li kien hemm innovazzjoni f'ċertu stati membri, però kien hemm organizzazzjonijiet ukoll eh, li qabel ma kellhomx aċċess għal fondi li fil-fatt kienu qed jaraw ħafna mill-fondi li kienu msejsa fuq ehm, diġa miżuri, fuq miżuri diġa eżistenti, pero kien hemm upscaling, per esempio, fl-Irlanda, fi Franza, u tistgħu taraw anke din ix-xejra preżenti fi stati membri oħra. Waħda mill-fatturi ta' dan kien propju eh, il tempistika li għax eh, kien hemm ħafna minn dak li kellhom eh, esperjenza li kienu diġa ehm, li kienu diġa jafu kif kif jagħmlu dan, però ħrajn iktar ġodda kienu zvantagġati. Xnafu dwar l-eżiti u l-outputs kemm nies involvew ruħom sissa f'din l-inizjattiva u x'kienu r-riżultati, nafu l-2013-2014 kien hemm eh, miżuri eh, li il-ritmu eh, tagħhom kien baxx imbagħad fl-2015 kellna rapport ta' implementazzjoni u nafu li ma' nofs miljun parteċipant ħadu sem fl axħar tas sena fl-2016 m'għandniex data affidabli nafu li hemm pubblikazzjoni tal komissjoni illi tiġbor riżultati ta' dawn iż-żewġ inizjattivi illi tgħid li 1.4 miljun iż-żagħżugħ eh, kienu valuti fil-YEI, però jiena ikolli ngħid li naħseb iċ-ċifra jenqas minħabba li ħafna nies fi Spanja fl-Italja li huma reġistrati fis-sistema ma ma benefikawx minn din l-inizjattiva. F'Marzu kien hemm mm, kważi ma' nofs miljun, però fl-aħħar mill-aħħar kienu biss mal 200 miljun li benefikaw. Meta qed nitkellmu dwar intervenzjonijiet qed eh, nitkellmu dwar nies ukoll li eh, kienu frott ta' interventi multipli, ġifieri nies ma li fl-aħħar mill-aħħar ma banifikawx fit-tivament minn di l-inizjattiva. Mbagħad eh, f'Mejju f'Ġunju kien hemm ħajkun hemm il-rapport ta' implementazzjoni nazzjonali kien hemm ċertu gruppi vulnerabbli wkoll li affaċċjaw diffikultajiet kien hemm nies li kellhom problemi simili bħal dawk li rajna fil-garanzija s il-taħriġ li aħna minna fl-aħħar tal-2015 suġġerixxa li fil-bidu eh, ġerment eh, kien hemm dawk eh, bejn 15-24 sena li kienu l-iktar involuti kien hemm ftit inqas irġiel minn nisa u ħafna drabi kienu nies li kellhom edukazzjoni post-sekundarja ġifieri għal darba kena problema biex nidentifikaw, għanzi eh, biex nilħu dawk li kienu nqas eh, kwalifikati biex nħedġu għom li reġistraw għas-servizzi u l-inizjattiva eh, l-qed nofru il-kopertura ta' din l-inizjattiva xaħġa li deġa għamet qabel għamrak l-intenzjoni miex li nkopru il-bżonniet kollha tal-pajizi konċernati, għamrak għet t dwar xaġa ktar ta' xejra raġjonali, Però importanti li naraw naqra il-kopertura sissa salaħ ġifieri staġunju tal-2016 fejn għanna id-data disponibbli jekk wieħed jara percentax ta' nits sa sa din id-data taraw differenzi kbar bejn l-istati membri f'termini ta' bżonniet bejn erisa istati membri involuti, eh, Latvija, l-Irlanda, l-Portugal, Franza, għandek kważi 20% tan nejt li kienu involuti eh, fil-UAI, e fil-waqt li fil-Romanija u Renju Unit eh, errati huma ripet zero. Fil-fatt jiena eskludejt l-Italja u Spanja li għiex peress li ma ħadnihomx konsiderazzjoni Um, fil-data ma stajniex ma stajniex ħorġu bċifri. Uh, uh, fuq uh, eh, transizjoni u kol lejn is ta' xogħol sal-aħħar tal-2015 kien bertu ieħor nofs miljun parteċipant ta' attivitajiet finanzjat bil-istat, għazzazax, kien hemm kollox 40% li temmew il-programm mm, mm, dan ma jfissirx li eh, din hija xi eh, dan huwa percentaġġ definittiv li xista kollok nies li għadhom għaddejn eh, bit-taħriġ tagħhom. Mbagħad madwar 40% filmija li rċevew offerta ġifir dwar 80% ġviri tal dawk li kompletaw, eh, taħriċ, eh, ma t-kena bejbeħtu jħor 109 telef eh, li daħlu fl-edukazzjoni l-impiega xogħol jew kella taħriċ. U jista' jkun ukoll li forsi ħadu wkoll inizjattivi oħra mhux neċessarjament xogħol, però naħseb li rridu nqisu hawnhekk nikkonsidraw eh, kemm huma ammirati l-inizjattivi eh, tal-Istati membri biex naraw naqraw eh, nqisu l-effettività vera tal-miżuri il-kwalità tal-offerta, il-kwalità diffiċli wieħed jiddefinixxi għal li interpretazzjoni differenti bejn l-istati membri, naħseb li ċertu stati membri jgħidu tittara kemm hija offerta sostenibbli, kemm hija oħra kemm hija sodisfaċenti, ma l-verità hija ma nafux kemm hija sostenibli, għed eh, jistajjiħu eh, il-periodu it-tul, eh, u ġerment għed jitkellem dwar seċur wara mm, l-sir l-intervent, imma l-ewel dejta li ħat uħraċ tkun fil- Rapport implementazzjoni tal-2017. Reġjun f'Zadna tal-Slovenja, ġerment inqisuh bħal eżempju pozittiv dan il-pajis, meta wieħed ħares eh, lejn eh, il eh, xejrid pozittiva li kena, però mhux wieħed neċessarjament huma dovuti għal programm għaj e qed titkellmu dwar reġun sadna li kien ġibli għal iktar minn 9 miljun tal-lokazzjoni speċifika valur totali taħt il-program ta' 20 miljoni. Kien hemm użu esklusiv tal-ewwel tal-ewwel sfida ġifieri l-impjieg sussidjat tal dawk li qed ifittxu xogħol għall-ewwel darba lan kien li eh, jiġu imbirati ma' 3000 ma' 3000 ruħ u fil-fatt saġun tal-2016 intlaħu kważi 2000 kien hemm erba' minnhom li sabu aċċess ukoll eh, għall-edukazzjoni eh, jew kella taħreċ eh, dawn ħafna minnhom però eh, għadhom eh, għadhom qed isekwu l-interventi ġifieri naħseb li l-eżitu jista' jkun iktar pożittiv eventwalment barra minn hekk hemm ukoll influenza ammirata tal-YEI in-numru ta' żgħażagħ huwa marġinali fil-fatt qed nitkellmu dwar il-bżonn li nita 41,000 il-nit fl-axar mill-axar f'dan il-pajis. Permettu li nsemmi l-punti eh, b'saħħithom eh, ta' din l-inizjattiva, ammonti konsiderevoli ta' fondi addizzjonali għal miżuri ta' impjegar fost iż-żgħażagħ. Kien hemm eh, forsi problemi peress li ma kien hemmx fondi, hemm kera peress li ma kien hemmx waħda mill-prioritajiet ta' finanzjament, però naħseb illi fl-aħħar mill-ħaxar ta' kella impatt pożittiv eh, għal fatt li dan is-settur isir wieħed prioritarju. B'mod teoretiku l-fondi il-fondi jistgħu jiġu eh, jistgħu jingħataw xejra iktar reġjonali, lokali, eh, hemm ukoll vantaġġ ieħor l-introduzzjoni ta' garanzja ta' żgħażagħ f'ċertu pajjiżi u eh, tiffaċilita wkoll bħal garanzija taż zazax, eh, it transizjoni eh, minn politika li hija fuq il-fornitura għal xejriet oħra iktar ġodda li qed naraw fuq is-suq tax-xogħol. Il-punti iktar dajfa, il-fażi ta' implementazzjoni qasira, din kienet ħasra għaliex ħafna mill-autoritajiet kienu iħejju għal periodu li jmiss eh, tal-Fond Soċjali Ewropew u allura kien diffiċli jinkludu b'mod transitorju eh, dan eh, din l-inizjattiva u qed titkellmu dwar grupp ta' miżuri li jew kol wieħed jista' jarom fl-informazzjonijiet nazzjonali, ma tkien hemm il-problema tal-identifikazzjoni ta' żaħar li kienu eh, esklużi eh, ħabba reġunijiet amministrativi, zazaħnit, eh, ġifiri mbagħad kien hemm il-fatt li komperda ma li jessef il-fatt li din l-inizjattiva kienet ma barokratika u prisa amministrativ konsiderevoli, per eżempju, ħafna nies, ħafna minn dawn nisa saħ eh, kellhom bżonn eh, li jippruvaw eh, li huma residenti. Fl-aħħar mill-aħħar infatti li ehm, din l-allokazzjoni kienu msejsa fuq rati ta' qat fos iż-żazzax tal-2012. Ġifieri, sax nistgħu nagħmlu, forse nistgħu anke niddiskutu dan fil-mistoqsijiet għaliex m'għandix ċans nitkellem iktar, nistgħu nejdu li kienem konsiderazzjoni għall-essenzjoni tal-periodu implementazzjoni l-2018, dan huwa importanti, imma importanti wkoll li nara kif ikun hemm eh, kif ħasser l-implementazzjoni, naħseb li eh, l reġunu ma benefikawx biss minn iktar flus, rridu naraw fejn hemm l-ikbar bżonnijiet u skont l-limativitajiet jeħtieġu eh, fl-axar mill-axar rridu nħarsu u koll lejn r-xarka oħra u fil-ġejjen rridu naraw naqra kif jista' jkun kompatibilità aħjar ma' tempistika tal-ISF u attivitajiet diġa eżistenti biex nżidu l-effettività. Grazie. Merci pour euh, ces informations. Grazzi ħafna għal din informazzjoni, għal l-evalwazzjoni li saret rajnija fil-prezentazzjoni diġa rajna xertu xejret reġenaru issa minn iktar aktar dewmien nistaw naddu għall-analizi li tinkludi, tinkorpora il-punti iktar reġenali nitkellmu għalek dwar kopertura reġjonali u situazzjoni partikolari fi Spanja minn sinjura Elvira Gonzalez Gago. Tax il-minuta jek Thank you, thank you very much for inviting me to present here. Grazzi tal-istedentuni biex nispiega il-kas ta' Spanja u għakas interessanti, hemm ħafna differenzi minn dak li għadu kif ġi spiegata hawnhekk diġà. Jiena membru mill ċentru Ewropew għal-Arfin, naħdmu għal komissjoni fi kwistjonijiet tal- Tassu u ħriġna xi riċerka dwar il-garanzija zaza. Il-prezentazzjoni tiegħi hija maqsuma f'erba' partijiet. Fl-ewwel parti ser nispjega l-arranġamenti ta' implementazzjoni tal-inizjattiva tal-impjiegi tax saza jej, jew waj, aħna sejħu la wej, jej ser nispiega l-arranġamenti tal-jej u tal- eh, garanzija ta' zaza. Fittini slide ser nikommenta fuq il-progress tal implementazzjoni tal-jej u l-garanzija zaza u fit parti ser nitkellem dwar l-evoluzzjoni tal-qat u l-impjiegi fost iż-żaza u fir-raba punt se nikkonkludi b'xi riżultati ewlenin u rakkomandazzjonijiet. Fuq l-arranġamenti ta' implementazzjoni tal-jej u l-garanzija zaza nixtieq nispiegalek illi dan sar fi Spanja f'April tal-2013 u kien hemm istrateġija l-intraprenditorija kien hemm kien hemm diġà programma żgħażagħ ta' 30 sena. mux il-grupp bejn is-16 u l-24 sena. Umbat il-garanzija zaza huwa kważi kopja tal-istraċeġija għal għat fost iż-żaza illi kien imnidi fl-istess sena aktar kmini f'April. Umbat deċembri, f'Diċembru tal-2014 sena waħda kien hemm il-programm operazzjonali il-fost tax-xogħol fost iż-żaza il li ġi approvat u kien implementat, dedikata l-implementazzjoni tal-garanzija ta' Zaza il-jej imdaħla fil-dan il-programm operazzjonali bozzie. L-inizjattiva tal-impjiegi fost iż zaza hija 80% tal-finanzjamenti tal-Unjoni Ewropea għal garanzija taż zaza li għal programm operazzjonali sħiħ ira ta' 2.7 biljuni għal Spanja. Għanna lokazzjoni ta' 943 miljoni l għala fost l-Unjoni Ewropeja u bil-kofinanzjament naslu għal 2 biljoni euro. Dwar il-beneficjarji tal-JEJ u tal-YG fi Spanja, fil-bidu għanna deċidejna li l-grupp ta' bejn il-15 u l-24 sena n-nit kienu beneficjari ta' sistema spanjola pero f'Lulju tal-2015 għanna estendejnija għal dawk u koll li għandhom bejn il-25 u 29 sena u koll sabiex il- sakemm il razza tal-qazz tkun iktar minn 20%. Issa dwar l-implementazzjoni tal-JLYG Ir-regoli kienu stretti, ġifiri il-limitaw sa ċertu punt il-partiċipazzjoni ta' Zaza fl-opinjoni tagħna. Għalhekk f'Diċembru tal-2016 riċentament dawn ir-rekwiżiti ġew flessibilizzati b'mod partikolari rekwizit u l fatt illi dawk in-needs li huma reġistrati ma' servizz pubbliċu ma' servizz pubbliku iżda mhux mal YG issa jistgħu ikunu wkoll beneficjari tal-YG dan għamil nissa biex inkopru aktar nies u dan huwa utli reġjonijiet kollha Spanjoli huma eliġibbli għaljej u nofs ir-riżorsi l-ewwel kienu moti għall reġjuni fi Spanja ma tafu Spanja huwa e, pajjiż reġjonalizzat hemm reġjuni autonomi li għandhom ħafna kompetenzi għalhekk nofs ir-riżorsi ingħataw l-reġjunijiet skont ir-rati tan nits in-nofs liħor ġie koordinat mod ċentralizzat. U wieħed mill-punti prinċipali fi Spanja u li produċejna sħobija ma ħafna e, msieħba kien hemm network seta information points li għandhom xaqsmu mal-Istitut Nazzjonali Għazzaza, kien hemm NGOs, kien hemm pereżempju l-YMCA, il-Ministeru għall-Amministrazzjoni Pubblika li huwa eh, responsabbli għal koordinament mal-entitajiet lokali. F'Diċembru tal-2016 xi ħaġa importanti il-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Edukazzjoni il-Ministeru għall-Edukazzjoni s-Saħħa u x bdew sħubija. Il-Ministru tal-Edukazzjoni fil-bidu ma kienx involut fl-imsieba kien hemm biss il-Ministeru għal Servizzi Soċjali Spanja għamlet riformi sabiex timplementa l-JUYG skont ir-riforma tal-politika tas-suq attiv li ġew adottati fl-2012 bilan li ntejbu l-koordinament bejn l-amministrazzjoni ċentrali u r-reġjuni. Issa, il-progress ta' implementazzjoni tal ea Indunajna meta qablu mal-kollegi ta' qabel illi qegħdin lura meta mqabni mar-rata tal-Unjoni Ewropea kemm f'termini ta' finanzi u kemm ta' kopertura, però għamilna avanzamenti importanti fl-2016, però ir-rata ta' kopertura għal dawk bejn il-15 u 29 sena hija parissa fi frar tal-2017 ta' madwar 32%. Din hija dan huwa kalkolu tiegħi għax m'hemmx informazzjoni uffiċjali għal wara l-aħħar tal-2015. Jina ikkalkulajt l-informazzjoni bbażi tan-nies irreġistrati fuq il-sistema u kkalkulajt skont l-età. Hemm rata ta' kopertura ta' 32% li edha inqas mill-rata ta' kopertura tal-Unjoni Ewropea illi fl-2015 kienet ta' 37%, però palissa edha doppju ta' sena ilu, ġifiri naħseb illi il-pass tal-implementazzjoni zdid rata maġra fl-2016. Riżultati oħra illi joħorġu mill-istudju ta' Komissjoni Ewropea huma illi anzi kalkolu ieħor tiegħi u illi id-differenzi bejn reġjuni huma akbar ħafna il- ir-rata ta' kopertura fid reġjuni ta' isfel huma baxi ħafna meta mqabla ma' reġuni oħra. Palma qed hemm take-up pożittiv ta' qrib il-75% li huwa ħafna ħjar minn dak tal-livell tal-Unjoni Ewropea. L-offerti huma differenti mill-medja tal-Unjoni Ewropea. 31% biss tal-offerti huma ta' impjiegi, il-kumplament huma attivazzjoni, edukazzjoni ta' tini opportunità jew taħriġ. Umbat hemm it-tielet indikatur is-sostenibilità li huwa qrib ħafna tal-Unjoni Ewropea 37.7% f'sitwazzjoni pożittiva ta' siċur wara li ikunu ħarġu miskema tal-Youth Guarantee. X'inhuma ir-reġunijiet wara da dawmin u implementazzjoni relatata fl-opinjoni tiegħi hemm kien hemm inċertezza u konfużjoni inizjali dwar min huwa eliġibbli għal jej u l-YG f'kuntest fejn dak iż-żmien kien hemm żewġ perjodi żewġ programmi f'dak il-perjodu u kien hemm adozzjoni li damet tal-kriterja ta' selezzjoni għall-operazzjonijiet. Konna qed nimplementaw miżuri mingħajr ma nafu jekk dawn il-miżuri mhix eligibbli u fil-fatt wara forsi ma kienux it-tieni raġuni hija l-kuntest ekonomiku sħiħ il-konsolidazzjoni fiskali tapplika fuq politiki tas-suq bejn l-2007 u l-2014 il-budget allokat għal dawn il-politiki f'Ispanja naqas bi 30% f'kuntest ta' għaddejjem jiżdied fisser illi dawn il-politiki għal kull persuna tixtieq taħdem naqseb 60% ġifiri il-budget ras imbras fi Spanja huwa ta' xi 10% ta' dak li Danimarka tal-loka tal-loka u xi 23% ta' dak li Franza id-dedikata l-beneficjarja madwar 30% ta' dak li il-Ġermanja tagħti lil-qeda tagħha. Dan ifisser li jgħi ma setax jikkompensa għal tnaqis fil-rizorsi budgetarji. Reġuni oħra huwa il-kapacità limitata tal- servizzi pubbliċi ta' impjiegi reġjonali illi bħalma qabel huma msiħba sostanzjali u huma responsabbli sa' 50% l-implementazzjoni tal-jej. Hemm nuqqas ta' innovazzjoni ġesemma qabel dawn inqas ta' innovazzjoni fil-attivitajiet offerti u hemm nuqqas ta' offerti ta' impjieg li huma biss ta' 30 U dawn jiffavorixxu biss aktar kompetizzjoni ta' impjiegi ta' kwalità għolja. u ma jidaħlux kondizjoni ta' xogħol prekarji. It-tielet punt irrid nispjega l-evoluzzjoni tal-qatt u l impiegi tal zaza mhux qed naraw il-tabelli il-tabella fuq il-xelluk turi il-qatt fost iż zaza fi Spanja. Il-messaġġ prinċipali u illi il fost il żazah miljun persuna bejn l-2008 u l-2012. Aktar minn nofs dawn kienu b'edukazzjoni baxxa u matul irkupru sa mill-2013 sal-2015 kważi erba mit hemm kważi 400 persuna inqas qiegħed. Kważi żewġ miljun. Zaza li kienu kellhom xogħol tilfu xogħol fl-ewwel bidu tal-kriżi imma bejn l-2013 u l-2016 21 xogħol biss ġie maħluq għaż-żgħażagħ. Kien hemm differenzi kbar bejn ir per eżempju, hemm Kastija il-Lejon li għatnaqqas, l li naqset il għad fost iż-żazax b-40% pero Valencia 6 biss. Umbat il-kualita ta' xogħlijiet diġa semmejna dan il-punt. Ix-xogħlijiet illi jisibu żazax dawk il-ftit zazah li għandhom xogħol għandhom kondizjoniet zina għandhom kontratti temporani u pagi inqas skont xi investigazzjoni bejn l-2008 u l-2014 kien hemm tnaqqis fil-pagi ta' 25% fost iż-żaża l-isfidi prinċipali għal Spanja. Spanja trid tittejjeb l-implementazzjoni fiżika finanzjarja tal-jej l-ewwel billi eh, tagħmel sistema ta' informazzjoni integrata Spanja għandha sistema tajba però għadha mhux lesta Għalhekk huwa indispensabbli li titlesta sabiex ikun hemm monitoraġġ, trasparenza u evalwazzjoni rridu ntejbu l-koordinazzjoni bejn il-korpi intermedjarji li huma parti misħubbija irridu implementazzjoni rinforzata fir-raġunijiet li għadhom lura, irridu nżidu l-kapacità ta' servizzi pubbliċi tal-impjegati tal-impjegi b'impjegati akkor kwalifikati, irridu nimplementaw aktar miżuri effettivi u aħna b'differenza tal-oħrajn ma nimplement ma nivestux bizzejet f'miżuri effettivi. Rridu wkoll nindirizzaw l bżonijiet ta' zazax friskju ta' povertà jew eskużjoni soċjali. Irridu wkoll nagħmlu sforzi ta' outreach. L-isforzi tal-Unjoni Ewropea jistgħu jkunu perjodu itwal ta' implementazzjoni sabiex nasorbi l-fondi kollha għaliex Spanja forsi ma tkunx tista' tasorbi l-fondi kollha allokati sal-2018 għalhekk tajjeb illi nżommu il-finanzjament aktar tej, aktar tard u niftakru illi il-finanzjament tal-jej u 80% tal-YG. Wara l-2018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 Issa nixtieq ngħaddi li rapporter u shadow rapporters l-opportunità li jitkellmu f'isem il-PPE. Grazzi, Sur President. Grazzi għal din il-prezentazzjoni, għal dan il-rapport. Dawn l-istatistiki huma interessanti ħafna. Wara id ismajt il-prezentazzjoni tiegħek naħseb illi irridu nindirizzaw sentimenti differenti dwar jekk dan il-programm fil-fatt kienx ta' suċċess jew le. Bla dubju ta' xejn, fuq livell ta' Unjoni Ewropea aħna investejna ħafna fondi sabiex insolvu din is-sitwazzjoni kif tistgħu taraw l-istati membri kellhom livelli differenti ta' assorbiment meta ġejna għal dawn ir-riżorsi, però mhux dejjem nistgħu nippuntaw subajna lejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea rridu nistaqsu kemm kienu ta' suċċess l-istati membri speċifiċi fuq livell ta' eh, stat membru irridu implementaw il-programmi fil-pajzi tagħhom. Issa nistgħu inkomplu l-implementazzjoni u nwaqfu dan il-programm. Naħseb li il-koll jaħsbu, il-koll naħsbu li irridu namlu iktar. Naħseb illi għanna najdu Iva. Dan il-program ġab ħafna riżultati pozittivi, po riżultati effetti pozittivi, pero il- Riżultati ta'kom probabilment jajnuna sabiex nieħdu aktar responsabilità fil-futur, nkun aktar trasparenti fl-użu tal-fondi tagħna, nkun aktar effiċjenti wkoll. Nixtieq niġrilkom l-attenzjoni għal xi ħaġa, il-fatt li għandna dal-programm u li nallokaw numru kbir ta' fondi huwa tajjeb, però rridu nkunu nafu jekk dawn u mir soluzzjonijiet fuq termin twasmi qasir jew twil ma nistgħux noħol u xogħlijiet ġodda billi nużaw fondi ġodda, rridu nistabilixxu ekonomija tajba jekk irridu soluzzjonijiet fuq żmien ta' terminu twil, fuq terminu ta' żmien twil. Nixtieq nikkonkludu billi nenfasiġġi ta' xi ħaġa li naħseb li importanti meta programm għażgħażagħ jispiċċa irridu nigarantixxu biżejjed xogħlijiet fuq is-suq tax-xogħol ma rridux situazzjoni ta' prekarjat wara li jiġu implementati dawn il-programmi, ma tnara ħadd fisem l-SND jgħid il-President issa u lanqas fisem li sijar issa s sinjura Dlabajova. Grazzi, ħaġa li diġa semmejt qabel, meta nitkellem dwar l-effettività, naħseb irridu naraw kif niprovdu rizultati fuq termin ta' żmien twil u għawek nixtieq nkunna fl opinjoni tagħkom għaliex intom fil-post rajtu kif qed isir l-implementazzjoni fl-istati membri u rridu naraw kif nistgħu kejlu dawn il-miżuri fuq termin ta' żmien twil biex ma jkollniex riżultati biex fuq terminu ta' żmien qasir. U meta għandi mistoqsija oħra. L-inizjattiva tal-impjiegi fost iż żaza tidher bħala jidher para programm burokratiku u tapis amministrativ kbir għalhekk x'jista' jinbidel f'termini prattiċi sabiex ikun iktar faċli sabiex il beneficjar japplikaw għal fondi. X'ti rakkomandaw li nibdu f'termini prattiċi? Irridu noqogħdu attenti illi inżommu is-sinerġiji bejn il-politiki kollha tal-Unjoni Ewropea mhux biss il-qatt anzi l-impjiegi l-edukazzjoni. Però il-politika kollha żgħażagħ rridu jkunu komplementari, rridu nżommu is-sinerġiji għaliex programmi singoli uniċi mhux se jtejbu s-sitwazzjoni. L-aħħar punt nisħaq fuq u li dak li importanti fl-istati membri u reġunijiet hija l-assistenza tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri barra l-isforzi ta' implementazzjoni reġjonali internazzjonali u importanti li l-Kummissjoni toffri l-assistenza sabiex tara in-nuqqasijiet, neħi nuqqasijiet ta' implementazzjoni u nasu għal suċċess. Nasab li l-Komissjoni qed tagħmel ħafna diġà fl-assistenza għal reġinijiet u għall istati membri. Grazzi. Grazzi ħafna issa Sinjura Henke għal ħodor. Grazzi u minnati u kol. Grazzi u kol li kallima L-eżempju ta' Spanja u rini mġdijt illi dak li rridu naraw hija l-koerenza tal-politika għax jekk minna ħajkolna il-tnaqis tal-politiki bit 68% għanna konsolidazzjoni tal-budget qed innaqsu il-fondi u bat min-naħa l-oħra aħna noħorġu fondi Ewropej li huma utli però fl-istess ħin ma jistax jimla l-vojt illi intlaħaq illi ġib il-nuqqas ta' politiki Ewropej. Iġifiri il-din hija xi ħaġa li l ma jistax jisolvi, però hija kritika li rridu nieħdu bis-serjetà. Rajna wkoll li biex insolvu il-problema tal-qat fost iż-żaza speċjalment fil-pajjiżi ta' nofsinhar irridu noħol u xogħlijiet għaliex mingħajr investiment fl-ekonomija mingħajr ma noħol u xogħlijiet ta' kwalità se jkun impossibbli li ż-żaza jitlu fis-suq tax-xogħol jekk m'hemm xogħlijiet. Naħseb li dal-punt reġa ħareġ meta kontet titkellem dwar ir-riżultati tas-sitwazzjoni ta' Spanja. Għandi mistoqsija illi ser nindirizza li l-kom it-nejn anki dwar ir-riżultati tal-jej fil-Unjoni Ewropea ġenerali. Intom għettu li hemm ta' iktar riċerka. Diġà issa għandi l-impressjoni illi mir-riżultati illi intom għandkom jiena ma nistax nieħu stampa ġenerali għax hemm ħafna mistoqsijiet bla tweġiba. X'satt nistaqsi meta taħsbu li jista' jkollna stamp iktar ċara u x'tip ta' riċerka addizzjonali taħsbu li għandha ssir sabiex nevalwaw mhux biss l-implementazzjoni tal-jejs ħiħa iżda u kol bil-ħarsu post specifiku l prassi. Għax per eżempju fl-eżempju ta' Spanja nistaw naraw xinu ma l-sfidi, pero nistaw u kol forsi naraw lejn eżempju oħra fejn affarijiet jaħdmu tajjeb ħafna u stati membri għara jistaw jitalmu minnom. Grazzi. Grazzi ħafna ma mandel għal għalli jennefa u għallura senjura Soratov. Eh, Grazie Grazzi ħafna sur President. Nishtiq nagħmel xi ftit kummenti għandi mistoqsija naħseb illi dawn iż-żewġ inizjattivi il jgħu u l-YG eh, jimmiraw b'mod tajjeb eh, żgħażagħ qiegħda inattivi u b'edukazzjoni baxxa. Fuq l-eżempju ta' Spanja, aħna nistgħu naraw illi dawn l-inizjattivi jiffokaw fuq l-affarijiet tajba u ma nasibx li għandna ma natux importanza xirqa, però dawn l-inizjattivi huma frammentati jekk ħarsu lejn il-mappa ta' poċ lejn iż-żazah bejn nejdu 17 u 30 sena fl-Unjoni Ewropea naraw il-jej, il waġi il-korp ta' solidarjetà għazzazax li l jitlesta, ġifiri prasikament hemm erba programmi li jgħat naħdmu mod parallel. Umbat inizjattiva ġdida li qed tiġi preparata wkoll. Jekk naħsbu dwar l-effettività tas-sistema kollha il- punti ta' fokalizzazzjoni huma tajba, però hemm frammentazzjoni dawn huma inizjattivi għabbażi tal-proposta tal komissjoni Il-Parlament jaqbel malan ġenerali ġifiri jajn l-istati membri sabiex jiprovdu edukazzjoni aħjar, esperienza ta' xogħol aħjar u xolijiet aħjar. Però l-odot illi nużaw fl-opinjoni tiegħi għandhom ikunu koordinati b'mod aħjar anke fuq livell ta' Kummissjoni Ewropea. Nixtieq nistaqsikom dwar l-opinjoni tagħkom dwar il-Korp ta' Solidarjetà Azzaza Ewropew li qed nippreparaw il-Kummissjoni tgħid mod ċar il jej u l-YG se jkun iż-żewġ programmi prinċipali li ser jipparteċipaw fil-ħolqien ta' din l-odda ġdida naħseb li ġejtu formati dwar dan. It-tieni mistoqsija dispjaċini sur President, però naħseb li din hija importanti. Intom semmejtu li fl-Slovenja hemm proġett li qed isir għal 20 madwar 20 miljun euro u hemm madwar 2000 persuna li qed jiedu sem, ġifier aktar minn 10,000 għal kol partiċipant. Dan din hija somma ġeneruża ħafna fl-opinjoni tiegħi. Tgħid tista' tiljek dan ix-xiera. Grazzi. Iva, mela, ħanad il-kelma l-ura li s-sur varnajja li xie jider li ħafna mill-misoqsijiet biex ma nejċe kollox naħseb li b'dawn eh, il-mistoqsijiet kolla, impossibbli biex twaġbuhom f'għaxar minuti, jiġifieri forsi eh, tieħdu naqra iktar ħin, però ħallu wkoll fidejn l-oħrajn biex ikunu jistgħu jwieġbu kollha l-ispert l-oħra ġifiri. Grazie. Jiena. Jiena ma fis-sitwazzjoni tiegħi faċli għax nista' ngħaddi l-kwestjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal- Eh, mal-inizjativa tal-impiegi tal-YEI nistan għaddu għaddijom il-kollegi u jinn rispondi fuq il-garanzija tal zaza fuq id-dejta ta' implementazzjoni specialment rata ta' kopertura u il-success il, eh, eh, il ħari il-garanzija hija relativament ġdida bħala politika u għadna fil-bidu u għal daqstant id da italjanna jirreferu għal 2014-15 bis u għanna bżon ta' iktar zmin biex id-dejta sir iktar affidabli. Pero u għaveru l-progress mhuwiex kostanti, <coughs> huwa għavizibli, pero dana huwa għamħabba l-fatt anki l situazzjoni hija differenti minn stat membru l ieħor fuq din il-mistoqsija tal-rata ta' kopertura u rata ta' exit rajna illi hemm stati membri li għażlu li kopru iktar zaza. Però eh, il-rata ta' suċċess miex daqshekk tajba u stati membri oħrajn li offru il-garanzija lil proporzjon zaħir ta' needs, uh, eh, pero għandhom rata ta' suċess bat iktar olja. Dan għaridu nevitaw fil-ġbir ta' data din il differenza bat eh, komment fuq programmi speċifiċi illi eh, fuq il-fat li garanzija miex eh, eh, verament efficienti u innovativi kristawx nevitawum dawn il- programmi u fuq il-garanzija aħna għanna kuntat kostanti ma l-istati membri u mux biss bis-semestru Ewropew un blemko imma għanna anki kontest uh, eh, ta' koordinaturi, għan network ta' koordinaturi fuq garanzija u nikkomunikaw maħom meta naraw illi hemm ċerti programmi illi jridu jiġu l finuti Però da ma jfisserx illi il komissjoni tista' telimina l-programmi ma tista' tagħti pariri lill-Istati membri biex il-programmi itajbuhom. Mbagħad mistoqsija fuq il-kejl tas-sostenibilità tal-offerti tal-garanzija, specialment l-offerti ta' impigi. Illi għal iktar wahda popolari. U għanna data tal-follow-up. Għal dastant uh, fil-ġbir ta' data għanna data fuq xieġri għazzazah li għacċettaw Eh, il-garanzija 6 xhur, 12 xar u 18 xar wara li kienu aċċettaw l-offerta. Però l-problema hija peress li qegħdin fil-bidu tal-implementazzjoni data għandna data ta' 6 xhur biss. Imma biżmien id-data għandha timmatura iktar u jkollna aktar data anki fuq il-perjodi l-oħra biex naraw kemm huma kemm fil-fatt huma sostenibbli dawn il-programmi. Issa jekk dawn l-offerti u miex qed jagħtu kondizzjonijiet ta' xogħol tajbin din hija mistoqsija tajba ħafna u rrid ngħid illi aħna ma nafux hekk u miex. U hemm bżonn niddiskutu iktar mal-istati membri fuq il-kwalità kif nistgħu niżguraw il-kwalità tal-offerti. Il-Kummissjoni diġà qed taħdem flimkien mal-ILO biex ikollha definizzjoni tal-kwalità tal-offerti. Però qegħdin nesploraw ukoll possibilità illi niddiskutu standard ta' kwalità fl-istati membri anki fil-EMCO, fil-Komitat tal spiegi però il rizultat aħari dependi mill-opinjoni tal-istati membri un bat. Jekk emx eh, eh, kemm għandi żmien, forsi eh, eh diġà dili l-ħin kollu. Eh, Nista' nitkellem fuq il-kwistjoni tal-limitu tal-età jiddependi u għafidejn l-istati membri jiddeċidu kemm eh, hemm stati membri li waslu sa 29. Però nħana marridux namlu interferenzi hawnhekk. U fl-aħħar l-aħħar kumment tiegħi kien hemm min qal hekk għandniex inneħu anki il-taħriġ eh, fl-offerti għax hemm 12 fil-mija biss. Però f'ċerti stati membri id-dejta e, e fuq il-taħriċ e, ipoġġuħ taħt il impigi jiklassifikaw bħala impigi. Pero ħana ma kienx ma naħsbux il li għanna neħwom dawn il-taħriċ. Issa fuq il-inizjativa tal impigi Għandi ħames mistoqsijiet, f'żewġ minuti u nofs. Mela l wahda fuq l-effettività u l rizultati fil-garanzija naturalment hemm anki eh, żmien e, itwal. Anki jekk nista' ngħid li huwa ta' żmien medju ta' sitt xhur wara. Naf li ħafna stati membri qed jagħmlu sforzi biex jagħmlu stimi aħjar tal-impatt tal-intervenzjoni eh, jamlu evalwazzjoni ta' impatt, kontrolli, dan huwa importanti, però ma rridux ninsew illi f'ħafna pajjiżi situazzjoni ta' data miex tajba għal dawn it-tip ta' evalwazzjonijiet. Ħadd m'għandu jiġi obbligat eh, imma jagħtu informazzjoni tajba fuq ir-riżultat. Mbagħad xirid jibiddel biex ikun hemm inqas pis amministrattiv. Hemm żewġ livelli. Waħda kif semmejt fil-konklużjonijiet hija illi hekk kieku tiġi iktar allineata mal jekk sistemi ta' monitoraċ ta' procurement ikunu allineati fi żminijiet u fil-kontenut ikun aħjar. U anki forsi nistaw anki niċċaraw iktar il-eligibilità ta' zaza tista' tiġi dimostrata u najnieħda fl-Inglis, fl-Ingilterra u fl-Ispanja u koll. Hemm ħafna providers jaħsbu li jridu jgħatu evidenza provi tajbin ma fil-fat hemm iktar flessibilità u hija responsabilità tal-Kummissjoni jew tal-amministrazzjoni tal li nistgħu nużaw anki provi soft. Qatt m'għandniex stampa ċara f'Mejju Ġunju se jkollna d-data tal-2016 għal yai se tkun disponibbli lejn il-Kummissjoni, ma nafx hekk se tkun disponibbli anke għalikom u bekk ikonna mbagħad stampa tal-15 tal u 16 u mbagħad fuq il-best practices. L-evalwazzjonijiet aħarin eh, suppost se jaslu fl-2018 wara li jkun speċjal programm u probabli se jagħtu informazzjoni fuq x'kienu prassi tajbin jew le. Però nistgħu anki forsi naċċedu għal xiftit minn din l-informazzjoni qabel u di tkun importanti. M'għandix ħafna fuq il-Korta Solidarità Ewropew. Eh, jekk tibqa il-YEI kif inni ma nistax nifem kif tista tiġi kombinata mal eh, korta Solidarieta. Ma nistax nara ir-rabta. Ma forsi il-Kummissjoni sta' tiktar fuq Umbat fl-aħħar, jekk u xera illi nonfqu dan il-flus fuq persuna zazua jiddependi hemm ċerti zazah li huma l-bot ħafna mis-suq ta' xogħol hemm bżonn investu iktar mill-1000 euro għal kull persuna. Skont eh, kemm eh, sanġinu lan u batem anki persuni b'diżabilità per eżempju, li huma ħafna iktar kostużi. Għadba għalli żewġ minuti għandi xi ftit kommenti fuq il-koerenza bejn il-budget tnaqis fil-budget 86% jiena naqbel U dina kienet waħda mir raġunijiet illi fil-bidu konna bdejna nimxu bil-mod ħafna. Ġi, kienem kommentu koll li rridu noħolqu l-impiegi. Għalix il-bżonniet ma' mawrjen ħafna. U ma jemilx sens li aħna naħtu dajem iktar education, education u iktar taħriċ. E, Mux tajjeb. U e, e, qed nżidu l kompetizjoni għal ftit impiegi li jeżistu. Hemm riskju fil fat li jeżisti fil Spanja attualment. Huwa jiġri spiss illi hemm inċentivi kbar eh, bitnaqis fil-kontribuzzjoni ta' Social Security jew anki sussidi ta' zaza anki ta' persuni anki eċjaħ eh, eh, u anki gruppi u, u dawn l-inċentivi fil-fat u rew li mumiex produttivi. Irridu dawn l-attivitajiet namluhom sow irridu intejbu l-kwalità tal impiegi li naħolqu. Fil-fat ir-riskju huwa li naħluhom dawn is-sussidi fuq ir-riċerka ulterjuri fil każ ta' Spanja aħjar naħsbu fuq il-livell raġunali għaxem ħafna prassi tajbin ħafna fil-Katalunja per eżempju, jina kontemmek għandhom il-mira taħħom hija fuq iż żaħ vulnerabli ħafna qegħdin jaħdmu mal-awtoritajiet mal-NGOs qed jagħmlu xogħol eċċellenti. U naħseb li din tista' nistgħu ntejbu l-effettività u anki iktar trasparenza. Ma nafx għallim raġuni imma il-garanzija miex marufa bizzejiet. <clears throat> Umbat, ma nafxejjina fuq il-kwistjoni tal-korp ta' solidarieta u rapport li għandu mal-YAI. Grazie Grazzi, nasab li eh, fil-fat eh, jider eh, Eli hemm eh, elementi ta' analiżi eh, miri differenti eh, li juru propju dinamika kemm hija importanti dinamika li nwieġbu għal għall-anijiet u għall-anijiet fuq livell Ewropew. Kollox ma kollox, grazzi lil da kolla intervenew, partikolarment l departiment tematiku koll li ħaj permetti u koll biex iġbar fl-imkien l-inputs kolla li kena nishtiq nirringrazzja lil kelliema kollha kemm direttora ġenerali kif ukoll l-esperti skużawna, skużawna illi eh, l-ħin dejjem dejjem huwa limitat żgur li <laughs> dan hija komplika aktar il-biċċa xogħol, però Nixxie nkomplu bir-ringrazzjamenti, grazzi eh, l-kollegi, eh, l-deputati, eh, l s ġifiri li baqaw sal-axħar, grazzi u koll l-servizzi, l-servizzi interpretazzjoni li minna ma ma stajniex namlu xoħla nhar it-3 ta' april ħajkunem tlaqa straordinarja fi Strasburgu l-11 u 12 ta' april ħajkunem l oħra hawnhekk fi Brussell. L-għan nofsenar ta' april kulħadd, grazzi.